Please be welcome. Please take your seats. Signori, kieġobkom sibu postkom. U oh. għalek nishtiq naddi meħba kbira kemm eh, s-Sekretarju tal-Istat tal-Presidenza Svediża li qed eh, jonorawna bil-preżenza tagħhom illum wara nofsinhar kif tafu saqdin fil-punt 27 fl-agenda u dana jirrigwardja it-ħejja tal program ta' Stokholma. Dan jkompli fuq il-programmi ta' Tampere u Talajja fil-qasam tal- ehm, Liberta, Sigurta u Ġustizzja. Issa ħan nisimaw mill-Sinjur Magnus Greiner li huwa responsabli mill-ġustizzja u l-intern u mbagħad ngħaddu għas-Sinjura Minna Ġungren illi irresponsabbli mill-azilu u l-migrazzjoni. Fidejkom. Grazzi, President, membri tal- Kumitat Libe l-ewwel qed jien nixtieq nirringrazzjakom tal istedentuni biex nitkellem fuq it-ħejja tal-Presidenza Zvediza ta' dan il-programm ta' Stokholma. L-adozzjoni ta' dan il-fajl ġdid ta' programm ta' Stokholma huwa biex ikompli fuq ix-xogħol importanti tagħna. Unkomplu fuq il-program tal-ajja. Jiena minna l-jungren kellna ħafna diskussjonijiet bilaterali matul ix-xhur ta' Settembru u ħafna stati membri kienu qegħdin ukoll iżuru Stokholma sabiex jiddiskutu il-programm ta' Stokholma dan il-diskussjoni bilaterali kienu utli ħafna u tawna idea ċara iktar tal-pozizjoni tul idea tal-istati membri l-impressjoni tiegħi ta' diskussjonijiet matul dawn id-diskussjoni bilaterali propju li dilkom jgħalli hemm ftehim bil ġenerali tal-direzzjoni li mixjin fija. Issa, sta għal-presidenza biex tieħu konsiderazzjoni l-punti kollha li tqajmu u naċċertaw li dawn jiġu inkorporati fl-abbozz tal-programm li ħajġi preżentat u negozjat. Matul il-ħarifa. Lejn l-aħħar ta' Ottubru l-Presidenza Svediża ħatkun qiegħda tippreżenta abbozz preliminari ta' dan il-programm u bas ħajkonna diskussjoni intensivi li ħajwaslu għall-adozzjoni fis fissamet Deċembru. Matul dan il-proċess, ovvjament, il-Parlament Ewropew ħajkun importanti ħafna ħajkollu rwol ewlini. Il-Presidenza Svediża Diġà iltaqat ma' komitati mill-Parlament Ewropew f'numru ta' okkażjonijiet u aħna qegħdin nistennew ukoll li nkomplu b'din il-kooperazzjoni tajba matul il-ħarifa kollha. Aħna interessati ħafna li nisimgħu l-opinjonijiet u prioritajiet tal-Parlament fuq dal-programm u qegħdin nistennew ukoll li naraw ir-riżoluzzjoni tagħkom preżentata f'Novembru. Lan tal-gvern svediż huwa li program ta' Stokholma jkun ambizzjuż, iħares lejn il-futur imbijat u jkun wieħed imbilanċjat. Aħna ambizzjużi għaliex nixtiequ li dana jirrifletti l-importanza dejjem ikbar tal-kooperazzjoni fil-oqsma tal-ġustizzja u affajt interni fl-Unjoni Ewropea anke fis-snin li ġejjin. Iridu ħarsu lejn il-futur għaliex l-għaniet għandhom ikunu l-bazi ta' kooperazzjoni effettiva u dejjem aktar imsaħħa. U dana anki li l-in mill-ħames snin li kopri l-program, imbat għandu jkun program bilanċat u dan għaliex irid jilħaq bilanċ bejn miżuri ta' naturi repressiva u koll miżuri illi jipproteġu id-drittijiet tal-individwi u drittijiet fundamentali. Il-perspettiva taċ ċittadini għandha tkun il-punt ta' tluq tax-xogħol futur tagħna, il-ħidma tagħna għandha tkun aċċettata minn nies illi huma parti mill-Unjoni Ewropea u għandu wkoll ittihom valur miżju tal-ħajja tagħhom ta' kuljum u għalhekk l-Istati Membri dejjem saħqu waqt dawn id-diskussjoni bilaterali li kellna f'Settembru illi dan għandu jkun. il-perspettiva ta' ċittadin turina kemm huwa importanti l-ġlieda tagħna kontra il-kriminalità l-Unjoni Ewropea għandha tiffaċilita l-miżuri sabiex nikkumbattu niġġieldu kontra kriminalità transkonfinali u ċittadini tagħna wkoll iridu l-libertà u l-ġustizzja. E, L-għaniet u xogħol tagħna sabiex ikollna u nieħu s-sikurtà m'għandhomx ikunu għaskabitu ta' dritt tal-individwu u l-privatezza. Aħna rridu miżuri sabiex ikunu ċerti illi id-drittijiet tal-individwu dejjem jibqaw rispettati. Fil-ġlieda kontra il-kriminalità transkonfinali u s-sikurtà dejjem akbar jippreżentawna sfidi kbar, e kif inu wkoll it-traffikar tal- bnedmin u terrorizmu u dawn huma fenomeni kostanti fil-kontinent, għanna kol eh, reati ġodda x'niġġieldu, per eżempju reati fuq l-internet, il-komunikazzjoni ta' kommissjoni, fil-fatt issemmi numru ta' pjanijiet ta' skużawni reati li għandhom ikunu prioritajiet sabiex nittestjaw l-idejat u l-metodi tagħna Għonek għedin nitkellmu dwar terrorizmu, traffikar tal-bnedmin, ehm, abbusu sfruttament sessuali, traffikar ta' drogi, eh, reati li għandhom xaqsu ma' teknoloġija u l-informatika, ehm, frodi u korruzzjoni. Dawna kollha jirrikjedu kooperazzjoni fuq livell Ewropew. U hija ħaġa pożittiva illi jidher li hemm qbil bejn l-istati membri fuq dawn l-qosma ta' priorità. Il-kriminalità organizzata fl-Ewropa ma tieħu ma in inkonsiderazzjoni l-frontieri ta' bejnietna u għalhekk aħna ma nistgħux nippermettu li dawn il-frontieri nazzjonali u frontieri tal-awtoritajiet illi waqfuna milli niġġieldu dawn il-problemi flimkien. Aħna rajna żieda fil-kooperazzjoni transkonfinali, però għandna bżonn inkomplu insaħħu l-isforzi tagħna sabiex ikollna kooperazzjoni bej il-pulizija u anki eh, kolna ah, liġi Bazi legali aħjar dan il-qassam, aħna rridu kolna sistemi effettivi għall-iskambju ta' informazzjoni u esperjenza u eh, miżuri, anzi metodi tajbin biex li permettunna naħdmu u nġildu kontra dawn il-problemi. Rigward kooperazzjoni operattiva matul id-diskussjoni bilaterali tagħna, ħafna delegazzjonijiet offrewna l-appoġġ tagħhom għal wol imsaħħaħ tal tal-Europol. Għal ħafna stati membri, l-Europol hija għodda importanti ħafna sabiex inħoss insaħħu il-kooperazzjoni bejn il-Polizija tal-Istati membri. L-Europol tista' tkun il-bażi ta' kooperazzjoni Eh, tal-Polizija fl-Unjoni Ewropea manki f'kuntest usa. Għada ħa ikonna laqa ministerjali straordinarja flajja fejħan id-diskutu ir-rwol tal-Europol u l-potenzjal tijaw. Ovvjament il-membri tal-Kumitat Libe huma ovvjament dejjem natuhom il-merħba u mistiedna li jattendu. Rigward il-kooperazzjoni transkonfinali, din hija il-mezz kif aħna nistgħu niġġieldu il-kriminalità. Fil-fatt irridu nużaw l-iskambju ta' informazzjoni biex inkunu nistgħu nagħmlu dan. U dan jiġri fil-qafas tal-kooperazzjoni legali. Din hija ħaġa li aħna nistgħu nikkooperaw u nikkontribwixxu għalija sabiex l-iskambju ta' informazzjoni nagħmluh dejjem aktar effettiv l-istess waqt jridu nassiguraw li l-iskambju ta' informazzjoni jirrispettja il-kriterji tal-ħarsin tad-data u l-protezzjoni ta' l-integrità l-informazzjoni tinġabar propju għax ikun hemm bżonna u ma tinżamx iktar milli jkun hemm bżonn sabiex dejjem aħna nirrispettaw il-privatezza tal-individwu f'dik l-operazzjoni. Dina mhix xi ħaġa impossibbli laqas xejn hija neċessità. Matul id-diskussjonijiet bilaterali tagħna ħafna stati membri saħqu l-importanza li jagħtu u anke l-problemi illi jeżistu fil kwistjoni tal-fiduċja reċiproka meta tuża din it-tip ta' sistema amministrattiva m'għandix dubju illi ħajna xilna però nilħu qbil dwar il-kondizzjonijiet ta' dawn it-tip ta' ta' kooperazzjoni. Irtu kun hemm fiduċja eh, bejn E, l-autoritajiet nazzjonali tagħna u n-nies imma jridu wkoll jafdaw il-miżuri li aħna niddeċiedu dwarhom l-awtoritajiet jridu jserħu fuq xulxin. U jridu jkunu jistgħu wkoll japplikaw id-deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet li jieħdu stat membru ieħor irrid jkun hemm iktar sforzi biex ikun hemm taħriġ u programmi ta' taħriġ. Dana jgħin biex nifmur il xulxin, per eżempju, skambju ta' ta' Erasmus għall imħalfin il-prosekuturi u l-pulizija. L-iktar miżura importanti biex aħna insaħħu l-fiduċja bejnietna hija l-garanzija li nistgħu noffru li ċittadini tagħna fuq livelli minimi u mod ġdid kif mod ġust kif aħna nistgħu eh, naffrontaw dawn il-problemi. Dana huwa importanti għalina illi nilħu ftehim fuq drittijiet minimi komuni illi jistgħu jintużaw f'proċeduri kriminali. Għanna bżonn ta' xi ħaġa illi tħares id-dritt tal-individwu. Imma taċċerta wkoll li jkun hemm ċertezza legali l-idea illi l-istati membri jaqblu dwar roadmap fuq id-drittijiet illi għandu għanna ngawdu u il-passi li rridu nieħdu biex nilħu dak il-għan. Aħna rridu riżultati konkreti irridu strumenti illi jagħtu valur miżjut liċ ċittadini tagħna u l-ewwel pass biex nagħmlu dan huwa li jkollna strument komuni fuq l-interpretazzjoni u traduzzjoni ta' ma ħajġi adottat dal-waqt fl-istess waqt. Irridu niggarantixxu drittijiet bażiċi għal dawk li ġew akkużati fl-Unjoni Ewropea minn xi reat irridu nassiguraw illi nittrattaw tajjeb ukoll il-vittmi tar-reati għanna l-libertà ta' moviment fl-Unjoni Ewropea u aktar vjaċċar, ġifiri n-nis huma aktar vulnerabli li kunu vittmi ta' xi reat fi stat membru ieħor. Dina ġili ġrat u importanti li n-nis ikunu jistaw iserħu raħsom illi ħajkollhom lajnuna f'dak il-pajjiż u lajnuna tingħatalhom f'lingwa li huma jistaw jifmuha. in vittmi għandhom jingħataw appoġġ u protezzjoni qabel, waqt u wara il-proċeduri legali. Naf li dinja xaħġa l-Parlament Ewropew semmija qabel bħala qasam ta' priorità u għalhekk nittama li nista' nserraħin fuq l-appoġġ tagħkom u l-kooperazzjoni kostruttiva sabiex insaħħu rwol tal-vittmi fl-Ewropa. Dan bażikament kienu uħut mill-punti eh, ewlenin li tqajmu waqt id-diskussjonijiet bilaterali li kellna mal-Istati membri waqt id-diskussjonijiet tagħna ta' program ta' Stokholma biex nikonkludi nixtieq ngħid li nittama illi jkollna kooperazzjoni kbira mal-Parlament Ewropew mod partikolari l-Kumitat Libe fix-xhur li ġejjin ringrazzjakom tal-attenzjoni u issa ħerqan li nisma' kummenti tagħkom u l-mistoqsijiet tagħkom. Però qabel dan nixtieq li ngħaddi l-ewwel Nantmina Ljungren il-kollega tiegħi li ħadkellimkom dwar l-azil u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-migrazzjoni. Grazzi ħafna. Um, Onorevoli membri tal-Kumitat Libe, jina kontenta li ninsab hawnhekk illum bħala rappreżentanta tal-Presidenza Żvediża sabiex nippreżentalkom ix-xogħol tagħna fuq il-programm ta' Stokholma. Madwar xar ilu il-Ministru tal-Ġustizzja kienu hawnhekk u indirizzawkom ukoll u dak iż-żmien saħħu l-importanza ta' kooperazzjoni miqrib mal Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett li huwa daqshekk importanti għalina lkoll. Il-laqgħa tagħna llum hija segwitu sa dak li intqal dakinhar kif qal il-Sekretarju tal-Istat hawnhekk kif qal anti Prim Ministru tagħna il-ċittadini tagħna qegħdin fil-qofol ta' dan kollu. Aħna kellna dibattitu fl-Iżvezja dwar il-programm ta' Stockholma permezz tal-medja tradizzjonali ma żajna wkoll eh, blogs fuq l-internet u gruppi politiċi u organizzazzjonijiet volontarji. Aħna konna kontenti ħafna li rajna li kien hemm parteċipazzjoni kbira għaliex dana il-programm jinsab sabiex eh, ikun ta' użu għal pubbliku. Anka qed nitkellem dwar l-aspetti tal- eh, L-azil u l-migrazzjoni tal-programm ta' Stokholma kif ukoll il-politika tal-viża u l-libertà tal-moviment. Fost il priorità ta' presidenza tagħna hija li konna tħejja ta' dan il-programm ta' ħidma għal żona tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. Programm ħajkun fost l-iktar dokumenti ta' gwida importanti f'dan il-qasam fis-snin li ġejjin l-ambizzjoni tagħna hija li dan ix-xogħol iwassal għal programm illi minnu toħroġ Ewropa iktar sikura u miftuħa fejn id-drittijiet tal-individwu jkunu rispettati. Sar ħafna xogħol fil-qasam tal-azilu l-migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea f'dawn is-snin li għaddew, maħniex ħabdew mix iġifieri għandna eh, leġiżlazzjoni komuni fuq il-bażi għal politika tal-immigrazzjoni komuni u sistema tal-azil komuni wkoll ħafna mis-sistemi li għandna fil-programm tal-ajja fil-fatt fil programm tal ajja fil fat fil programm tal ajja fil fatt jew ġew implementati jew qegħdin fi proċess li jiġu implementati. U dan ovvjament huwa xi ħaġa li aħna għandna nkunu sodisfatti ħafna biha. Il-Parlament Ewropew kien qed ikollu rwol dejjem aktar importanti f'dan il-proċess sa mill-2004. Il-Kunsill Ewropew mbagħad adotta l-Patt Ewropew għall-Immigrazzjoni u l-Ażil is-sena li għaddiet. B'dan il-patt l-istati membri ikkomettaw ruħom illi kollom politika ġusta, effettiva u koordinata fuq il-dwar l-sfidi li ħorġu mill-migrazzjoni, l-adozzjoni tal-patt tat spinta ġdida politika f'dan il-qasam partikolari. Dan il-patt ovvjament eh, mhux xi ħaġa eh, tmiem jew eh, tal-proċess kollu huwa parti il-bażi forsi li ħjoħroġ minnu il-programm. Il-Komissjoni wkoll għamlet ħafna konsultazzjonijiet sa li għaddiet li involviet il-Parlament, l-NGOs, iċ-ċittadini individwali. U ħafna nies ingħataw iċ-ċans li jgħidu tagħhom fuq din il-politika l-ġdida. Issa wasal iż-żmien illi inkomplu nibnu fuq dan ix-xogħol permezz propju l-ħidma tagħna fuq dan il-programm ta' Stokkolma. Bilan mela li nkomplu nibnu fuq dak li sar il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni li ġiet ippreżentata f'Ġunju bħala waħda mill-iktar kontributi importanti ġiet diskussa wkoll fil- Konsill informali tal-JHA fi Stockholm. U passu granasina u koll ħat l-impressjoni li jem jisu bil bażiku bej l-istati membri fuq id-direzzjoni ġenerali tal komunikazzjoni. Il-punt tluq tal-komunikazzjoni tal komissjoni li huwa importanti li nżommu f'moħħna u li tqajjem ukoll laqan formali ministerjali fi Stokholma hija li l-immigrazzjoni ġestita tajba ta' fanki tkun pozittiva għal kull minn involut. U dana jaffjot kemm għall istati membri individwali kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm min. Dana ovvjament huwa minnu wkoll kemm għall-immigranti individwali u anki għal pajjiżi ta' oriġini. Jekk aħna rridu illi nimxu mal l-istrateġija tal-Lisbona l-Unjoni Ewropea tkun ekonomija dinamika. U għalhekk probabbli ħajkollna bżonn niftħu għal iktar immigrazzjoni tax xogħol propju anke minħabba eh, l-sfida demografika li qed tiffaċċja l-Ewropa. Minkejja li qegħdin fi kriżi ekonomika bħalissa ħna jridu nżommu f'moħħna illi il-programm ħaj ikkopri ħames snin u s-sitwazzjoni ekonomika ħat inbidel matul dan il-perjodu għalhekk anki issa rridu nkunu qegħdin diġa għadin proponu riformi li huma meħtieġa biex l-Unjoni Ewropea tkun tista tattira dawk il-ħiliet u l-ħaddiema partikolari li ħajkonna bżonn fil-futur. Meta nirkupraw minn din il-kriżi, ħajkonna nkunu rridu aħna nilħu domanda l-ġdida li ħajkun hemm l-Istati membri jaqblu il-programm għandu jindirizza mistoqsijiet dwar kif politika komuni ta' immigrazzjoni għandha tiġi żviluppata u kif ħa nieħdu l-effetti pozittivi tal-immigrazzjoni, ġifiri kemm fl-Unjoni Ewropea u anke fil-pajjiżi terzi. Ħajkunu l-Istati membri illi ħajkunu qegħdin jiddeċidu kemm ħajkun hemm immigranti li jingħataw aċċess għas-suq tax-xogħol. Jeżisti qbil dwar l-opinjoni li l-Istati membri jridu jikkoordinaw bejnietom biex jiġġieldu l-immigrazzjoni illegali fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn politika effettiva tar-ritorn. Din hija komponent neċessarju għal kredibilità tal-politika tal-immigrazzjoni Ewropea. Frontex u għandu rwol importanti ħafna hawnhekk. Mem lebda dubju dwar dan. L-istati membri jixtiequ Illi Frontex jissaħħaħ. Imma it-tisħiħ ta' Frontex huwa biss wieħed fost il-miżuri li jridu jittieħdu. Kooperazzjoni ikbar mal-pajjiżi ta' oriġinu ta' transitu hija importanti ħafna wkoll. Importanti li jkun hemm żvilupp ta' tal-kooperazzjoni sabiex inkunu nistgħu noħolqu s-sikurta u s-sostenibilta fil-ġlida tagħna ma eh, kontra l-immigrazzjoni illegali, miżuri ta' sigurtà ma jiġux adottati għad skapitu ta' però immigrazzjoni illegali jew illi innaqsu l-aċċess għal dawk li qegħdin ifittxu l-ażil propju biex ikunu jistgħu jiksbu l-azil, hemm ukoll imbagħad il-problema ta' it-tfal li jaslu fl-Unjoni Ewropea waħedhom. Dawn idu nimminimizzawhom dawn ir-riskju. Il-programm ta' Stockholm jrid jagħti gwida lill-Unjoni Ewropea kif tista' tikkontrolla l-immigrazzjoni illegali u fl-istess waqt iżżomm dan il-bilanċ. L-Istati membri semmew ukoll il-prinċipju ta' solidarjetà u il- responsabilità li tintqassam bej kulħadd. Il-pressjoni li qegħdin niffaċċjaw aħna hija sfida l kulħadd għalhekk għandna bżonn ta' approċċ komprensiv li jkun sostenibbli kemm fil-futur immedjat kif ukoll fuq tul ta' żmien. Għanna bżonn ta' miżuri li jittieħdu fuq sma differenti u rridu naħsbu wkoll dwar l-approċċ globali għall migrazzjoni inkluż proposti fuq kif il-politika ta' riammissjoni tal-Unjoni Ewropea tista' ssir aktar effettiva. Il-Kunsill bħalissa qiegħed jiddiskuti il-possibilità li nimplementaw proġett pilota f'Malta bilan illi nqasmu lil individwi li nataw protezzjoni internazzjonali mal-pajizi tal-Unjoni Ewropea u l-progress u r-riżultati ta' dan il-proġett pilota imbagħad ħaj jinkorporat fil program ta' Stokholma u dana biex ikun hemm solidarjetà mal-istati membri u pajjiżi terzi li huma l-iktar vulnerabbli għal pressjonijiet migratorji jew inkella illi qed iħossu li għandhom pressjoni kbira ħafna fuq is-sistema tagħhom tal-ażil. Lan li konna sistema komuni għall-azil fl-Unjoni Ewropea għada hemm. Il-punta tluq huwa li eh, dawk l-individwi li qegħdin ifittxu l-azil jingħataw trattament ugwali fil-proċess u ma tkun irrelevanti mill-lima ma li ma stat membru ma jkunu għedin għant minn ikon jirrikorru. Sabiex il-politika f'dan il-qasam ikun iktar effettiv, rridu nżidu l-accessibilità din is-sistema tal-azilu, rridu iktar koordinazzjoni fit proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet. L-importanza ta' kooperazzjoni prattika hija fost l-iktar affarijiet importanti li nistgħu nagħmlu sabiex nilħu dan il-an. Aspett ieħor tal-sistema komuni tal-azil hija id-dimensjoni esterna hawnhekk qed naħseb l-ewwel net dwar ir-resettlement tal-refuġjati minn pajjiżi terzi. Dawn ikunu um, nies li għandhom bżonn protezzjoni imma ma jistawx jaslu waħedhom fl-Unjoni Ewropea nies li jispiċċaw f'kamp tar-refuġjati u l-futur tagħhom imdendel ma jafux se jiġri l-Unjoni Ewropea flimkien mal-UNHCR jistgħu jagħmlu ħafna xogħol biex itejbu dawn is-sitwazzjonijiet billi pereżempju eh, joħolqu programmi ta' resettlement. Dal-aħħar ġiet ippreżentata eh, ġi prezentat program tal-Unjoni Ewropea resettlement ħafna stati membri jixtiequ li dan ukoll jiġi rifless fil-programm ta' Stokholma. Il-Presidenza tittama li matul il-ħarifa nkunu nistgħu nidħlu f'kooperazzjoni fil-fond mal-Parlament fuq dan is-suġġett importanti sabiex nkunu nistgħu nwaffqu program ta' resettlement malajr kemm jista' jkun. Onorevoli membri, Kif qal is-Segretarju tal-Istat s'issur Graner matul ix-xahar ta' Settembru aħna laqajna l rappreżentanti tal-Istati Membri fi Stokholm u diskutejna wkoll dan il-programm. Matul dawn il-laqat l-Istati Membri Zidu ma dak il qalulna kienu l-Ministri tagħhom fl-Ulju saħħu l-importanza li ikunem hemm valutazzjoni kostruttiva tal-mekkanizmi leġislattivi u programmi lan huwa li intejbu l-implementazzjoni u jkollna idea ħjar tal-ħtiġijiet reali għal proposti ġodda. Irridu aħna nkunu nistaw inħarsu nevalwaw daqsxejn ġara fil-passata biex nkunu nistaw inħarsu l-qoddim u naħdmu l-qoddim irtu kunem hemm iktar capacity building fl-Unjoni Ewropea Importanti ħafna illi konna u koll European Support Office għall-azil dan hija ħaġa li ħafna stati membri saħqu dwarha u ħafna stati membri għalunna wkoll kemm ħossu importanti l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet legali u interni fil- ehm, relazzjonijiet esterni tagħna matul il laqan formali fi Stokholma li kellna laqa ministerjali u laqat li kellna fuq livell bilaterali ma l-istati membri, aħna ġbarna dawn il-kumenti kollha mela u aħna ħadduhom minn konsiderazzjoni biex niżviluppaw il-programm ta' Stokholma bekk inkunu qegħdin nindirezzaw il-bżon li kollna program ambizjuż u li kollu prioritajiet ċari dan u walan tana aħna nixtiequ li ikollna proċess miftuħ u trasparenti li jinvolvi l-istati membri kollha l-istazzjonijiet kollha u eh, l-atturi ewlenin. Aħna nafu li din hija biċċa xogħol kbira u nittamaw li matul il-ħarifa ikonna diskussjonijiet kostruttivi mal-Parlament Ewropew. Ix-xogħol tagħkom huwa ta' importanza kbira biex aħna nirnexxu. Ir-riżultat finali li ikun wieħed li jista' jappoġġjah kulħadd u dan jott kemm għal-Parlament u kif ukoll għal kunsill Grazzi. Nu öppna för frågor, kommentarer. Ovvjament aħna qed naw biex nirċievu l-kull mistoqsijiet tagħkom. Aħna nafu li dan il-programm ta' Stokkolma li huwa ambizzjuż imma huwa importanti ħafna speċjalment fl-isfond ta' trattat ta' Lisbona. Għandi xi 20 persuna li tixtieq tintervjeni għalhekk għal darbohra nerġa' nitlobkom billi ħnina biex ma fil-qosor. Sur bużuttin l-ewwel. Eh, grazzi. Eh, u nirringrazzja wkoll il-żewġ kellima eh, tal-prezentazzjoni interessanti illi tawna dwar il-programm ta' Stokkolma. Għan eh, il-limita ruħi fuq il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni u l-azil u najt il-ħsibijiet tijaj fuq dan il-qasam. Bat nħalli għal-kollegi eh, tijaj biex jitkelmu dwar aspetti oħra. L-ewel net, xandu jkun lan politiku tana f'dan il-qasam. U naħseb illi lan politiku tana għandu jkun ċar f'dan il-qasam. Lan politiku fil-fema tiegħi għandu jkun illi għandu jkollna politika komuni dwar l-immigrazzjoni u l-azil illi tkun ġusta u li tkun fl-istess ħin soda. Xirt ngħid biha. Ġusta ġifiri trid tkun ġusta ma' min ħaqqu protezzjoni. Imma trid tkun ġusta wkoll mal-pajjiżi illi bħalissa qegħdin jerfaw pis sproporzjonat. Trid tkun soda għaliex trid tkun politika illi tirrispetta il-liġijiet inkluż il-liġijiet ta' minħaq u ta' sew ikun qiegħed fuq it-territorju Ewropew u trid tkun ukoll soda ma' min ma ħaqqux ikun qiegħed fuq it-territorju Ewropew u tajdlu bl-iktar mod ċar illi l-unika għażla tiegħu hija illi imur lura minn fejġin. Eh, faktar dettal malajr malajr, xi punti illi semmit anki il-kellima. Dwar il ritorn Dwar il ritorn jiena naqbel ħafna eh, mal-aċċenn illi jisir dwar l-importanza u l-preferenza illi għandha tingħata fuq ir-ritorn volontarju. Naħseb illi hemm numru ta' proġetti f'diversi pajjiżi eh, dwar ritorn volontarju illi qegħdin jaħdmu u għandna bżonn insaħħom ħafna u namlu ħafna aktar minnhom. Għaliex huwa ferm iktar faċli uman illi persuna li għandha tintbat lura tintbat lura b'mod volontarju milli b'mod forzat. Fejn il-ritorn volontarju ma jaħdimx, hemmhekk għandna bżonn aktar koordinazzjoni ta' ritorn eh, permezz ta' vjaġġi konġunti bejn il-pajjiżi membri. U hemm baqa' ħafna x'namlu għaliex għadna mhux qed nagħmlu biżejjed għal dawk illi huma vjaġġi konġunti. Tieni, kooperazzjoni internazzjonali. Hija kruċjali l-kooperazzjoni internazzjonali għaliex nafu illi mingħajr il-kooperazzjoni ta' pajjiżi terzi maħniex ser naslu. Nsemmu l-Libja u t-Turkija bħala żewġ pajjiżi terzi illi bħalissa għad għandna diffikultajiet magħhom għal dik li hija kooperazzjoni internazzjonali. X'għandna bżonn? Lot għandna bżonn nifmu illi anki huma għandhom id-diffikultajiet tagħhom biex iħarsu il-frontieri esterni tagħhom u jeħtieġ illi aħna nejnuhom iħarsu aħjar b'saħħa il-frontieri esterni tagħhom. Għandna bżonn ukoll illi min ma firmax il-Konvenzjoni ta' Ginevra ikollu uffiċċju tal-UNHCR illi jaħdem u li jkun jista' jilqa l-applikazzjonijiet għall-ażil U għanna u koll bżon il-program ta' eh, resettlement, ta' risistemazzjoni illi diġa jessemma illi għandu bżon joffri tama oħra għal dawn il-pajizi terzi. It-tielet, Frontex għanna bżon nirrevedu il-mandat tijaw biex ikun ferm u ferm aktar effettiv, nafu li sissa l-pajizi membri naqsu mid-dmir tagħhom lejn Frontex, speċjalment meta niġu għal dak li huwa missjonijiet u l-parteċipazzjoni tagħhom eh, fil-missjonijiet illi kienet parteċipazzjoni baxxa u anki rridu neħdu deċiżjoni dwar jekk din l-aġenzija għandix ikollha l-assi tagħha jew le. Sissa eh, din l-aġenzija ma kellix l-assi tagħha u nafu illi eh, mingħajr assi ftit li xejn tista' tkun effettiva. daqstant din hija ħaġa li rridu naraw fl il-kwistjoni tal-solidarieta unala. Hemm il-perċezzjoni, speċjalment fost il-pubbliku, fost in-nies fil-pajjiżi tan-nofsinhar. Ħanala issa, Sur President. Hemm il-perċezzjoni fost in-nies fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, fil-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, illi il-pajjiżi tan-nofsinhar għandhom l-obbligu huma illi isalvaw, illi jospitaw, illi l-immigranti illi jaqsmu il-Mediterran, illi ma jistawx jibatuhom lura minħabba dritt tal-azil, illi ma jistawx jibatuhom lej l europa u allura jridu effettivament iżommuhom huma biss. Din mhijiex solidarjetà u din mhijiex il-fema tagħna ta' solidarjetà. Għal daqstant jeħtieġ mekkaniżmi ta', ta solidarjetà illi jsarfu il-klim fazzjoni u illi jkunu tassew effettivi. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Busudil. Once again, remind you that uh, the optimal... Għal darbu ħra, nishti infakkar li nitlobkom li titkellmu għal żewġ minuti, mhux ħames minuti, laqas tlet minuti, eh, imma ġiex minuti biss. Għawa ħafna membri li jishtiqu jitkellmu għal daqstanżom u fil-qosra xin kellam s-ser laħqu. Is-sinjura ħanis flasher dik joġbok. Grazzi, Sir President, mux sendum ħafna jena. Tkellimna dwar uh, il-gaps uh, fir rigward tal-qasam tal-sigurta u l-ġustizja fl-istati membri. Prezentament, hemm bżonn għal roadmap, hemm bżonn ta' roadmap. Għaliex m'hemmx biżejjed fiduċja fuq iż-żewġ naħat. Għal daqstant dan huwa l-messaġġ mid-dokumenti li rajna tal kunsel Jiena nirrispetta ħafna u nammira ħafna l-ambizjonijiet tagħkom għaliex eh, fiduċa reċiproka hija importanti mod partikolari min-naħa tal-kapijiet ta', ta gvern. Issa, fir rigward tal-kooperazzjoni u l-azilu l-immigrazzjoni, jena naħseb li hemm nuqqas ta' solidarjetà bejn l-Istati membri U għalhekk aħna mhux qed irjir nexxielna nilħu uh, Common Asylum Policy. U dan f'ħafna f'ħafna aspetti wkoll. U bħal pereżempju li nieħdu nies lura f'pajjiżhom minn fejn ġew għal daqstant is-solidarjetà hija ferm importanti. Meta naslu, fit-tmiem l-eżerċizzju teoretiku u naslu għall-irqaqat eh, iż-żar u meta naraw li stati membri jikkooperaw. Għaliex id-data ta' skadenza issa ġiet posposta għas sena 2012. Il-Presidenza Zvediza ġewwa Strasbourg għalet ħafna affarijiet interessanti għad drittijiet ugwali għal kulħadd, però fir rigward tal-omofobija fil-Litwanja fil dik hija problema. Tafx għal il-Kunsil? Il-Kunsil qal li ma diskutiex din il-ħaġa. Dan huwa skandlu, din hija xi ħaġa ħażina ħafna għal daqstant il-Kunsil għandu jara kif ser jiddiskuti din il-ħaġa jekk hemm problema f'xi stat membru. Għamilna dan bil-kwoti tal-ħalib, bil-esportazzjoni ta' ċanga ġewwa Russja u issa naħseb li wasal iż-żmien biex nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem f'xi stat membru partikolari. Grazzi, jekk jogħġbok il-kellim li jmiss iżom fil-qasir. Ser nipprova Hija ħasra li ma tantxanna ħin biex nitkellmu mod partikolari meta ħafna kollegi kienu involuti ħafna fil-programm ta' Stokkolma. Pero jiena ser niprofa nobdi dak li qed tgħidli. Jiena nixtieq nirringrazzja li segretarju tal-Istat għall-preżentazzjoni u għad-dikjarazzjoni u għall-intenzjoni biex t is-sitwazzjoni fir rigward tal-privatezza u l protezzjoni tad-dejta tan-nies kif eh, fimtijena sissa dan it-tisħiħ huwa vag mhux ċar, mhux biżejjed dettal, mod partikolari fir-rigward ta' l-evalwazzjoni ta' miżuri ġa eżistenti ta' sorveljanza. Huma ġenerali ħafna, jomx konkreti biżejjed. Allura naħseb li rridu evalwazzjoni tajba ta' dak li diġa għanna fuq dawn il-miżuri ta' sigurtà. Umbat, inkun nistgħu nimxu l qoddim din hija xaġa essenzjali biex inkunu nistgħu u lejn miżuri preventivi fi rigward ta' sigurtà. Eh, suspicions ġenerali pereżempju, bħal min għandu jiġi indikat jew le. Għal daqstant, ser noqogħdu attenti ħafna fuq dan il-punt aħna. Aħna qed nindunaw li ġrieda kontra kriminalità mhux neċessarjament tinvolvi iktar sigurtà, iktar sorveljanza, iżda għandu jsir iktar fir-rigward ta' prevenzjoni. Min-naħa tal-pulizija u l-ġudikatura. Naħseb li huwa possibbli li nipprevjenu il-kriminalità. U mhux ser nagħmlu hekk jekk intejbu iktar is-sorveljanza u s-sigurtà u l-infurzar. Għal daqstant, Naħseb li jridu naraw x'nu mal li ta'wek bejn il-prosekuzzjoni tal-kriminalità u il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tan-nies. Jidher li m'hemmx bilanċ sissa fil-programm ta' Stokkolma. Nixtieq nirringrazzja r-reprezentanti tal-Presidenza Svediża u meta qed nisma speċjalment is-Sinjura Lindgren, naqbel ma dak li qalet inkwantu għal din l-entità tal-azil li għandha tifaċilita s-sitwazzjoni ċipru u kol u pajjiż mira ta' ħafna applikazzjonijiet ta' azil imħabba il-post fej jinsab, anki imħabba situazzjoni ekonomika. Għalek, entità tal-azil tkun tista' tgħin, speċjalment f'każijiet ta' bżonnijiet umanitarji sabiex servizzi ta' appoġġ ikunu eh, possibbli dan huwa indispensabbli jekk aħna verament rridu li l-istati membri jkunu solidari ma' xuxin dan kien din kienet problema partikolari għal pajjiżi tal-Mediterran li jirċivu ħafna u ħafna eh, talbit għal azil Hemm bżonn li dan din l-entità ukoll tkun f'pajjiż tal-Mediterran għax hawnhekk huwa fejn qed jiġru dawn l-inċidenti u da il-pajzi eh, tal-Mediterran huma dawk li qed jgħixu dawn il-fenomeni u għalhekk għandhom bżonn hemm bżonn li din l-entità titwaqqaf mill-aktar fis. Grazzi. Is-Sinjura Kelle. Grazzi, għandi problema din il-klim balanced bilanċjati l-ekwilibru li rridu nemmu għax eh, fil-kuntest u għet jinsta jinterpreta kvrit. Rajna li jem proposti għal mill-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem nishtiq nitlobkom tu għatajn din il-dawn il-numru ta' proposti ta' amendi din l-Aġenzija tal drittijiet tal-bniedem naħseb li huwa joħroċċar li l-proposti li jiġu minn għandhom bżonn jiġu konsidrati. Jiena naqbel ma l-Aġenzija għax u fil-programm ta' Stokkolma jisom id-drittijiet huma biss ta' ċittadini. U dawk li m'għandhomx ċittadinanza Ewropea, eh, x'jiġri minnhom dawn nies ma jkollhomx garanzija ta' drittijiet tal-bniedem, m'għandhomx dritt ta' din il-garanzija. il garanzija għax eh, aġenziji pal Frontex ilhom issa mitħla ta' nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment biex ukoll nafru ċertu protezzjoni għal nies vulnerabbli pal immigranti. Jiena naħseb ukoll li rridu nirrigarantixxu dritt tal-bniedem u mhux biss l-effettività ta' politika ta' ritorn il-politika il tal-azil f'ħafna stati membri ma tantx hija effettiva. Hemm bżonn ikolna protezzjoni għal ażil iktar solidarjetà u hawnhekk nerġgħu naslu niġu darna mal-ħajt nafu li din ma tantx taħdem. Solidarjetà mhux veru teżisti. Nafu li solidarjetà għandha tiġi wkoll minn pajjiżi li mhumiex milquta mill-problema tal-immigrazzjoni u e, e, nsemmi l-Konvenzjoni ta' Dublin. Iġifieri jista' e, ikun li solidarjetà tkun ta' bil-fors u mhux volontarja x'di tal-ħarad ma ħadmitx. Sinjur Nimis. Iva, xtaqt nibda billi ngħid il-Presidenza zvediza li l-Ewropa hekk tagħmel. Issa importanti illi l-presidenza svediża tagħti eżempju ta' x'tagħmel kif taħdem l-Ewropa permezz ta' strumenti li solfu problemi li għandhom l-Ewropej. Issa vida l programm jiena xtaqt nagħmel ċertu mistoqsijiet li naħseb li huma importanti għalina l-koll l-ewwel neċċini l-opinjoni tagħkom fir-rigward ta' l-imġiba u il mos kif taħdem l-Eurojust, it tininet net. Ir-reati Eh, transkonfinali fl-Europa għedin jizdidu, ġifri għem l-idea illi fil-fat il-kriminalità dejjem qed issir iżjed ta' natura transkonfinali u fil-rigward ta' dan ta' għat xsibtu li forsi jista' jkun hemm eh, pieni eh, komuni fl-Unjoni Ewropea għal dawn il-reati transkonfinali għax jekk inti għandek għall l-istess rejat dak li jkun qed jiġi penalizzat mod differenti bejn pajjiż u ieħor fl-Unjoni Ewropea, forsi ma tantx tagħmel sens, qegħdin taħsbu forsi dwar ċertu armonizzazzjoni penali fil-qasam ta' dritt tal-liġijiet. Mbagħad, hemm bżonn ta' politika aktar koordinata fl-Ewropa, pereżempju kif qed nagħmlu fil-qasam tal-azil li proponejt inti. U tasbir jista' jkun hemm mela politika jew e, ta' dan it-tip bħalma għandna wkoll fil-qasam ta' tfal mhux akkumpanjati Sinjura Endvelt. Grazzi. Nixtieq ringrazzja r-rappreżentanti tal-Presidenza Svediża l fat li ġew jiltaqgħu magħna. Il-Presidenza sissa kienet tajba, imma hawnhekk jiena se nibqa' noqgħod infaħħarhom aħna smajna kliem sbieħ fuq drittijiet fundamentali drittijiet ta' ċittadini, nifuka fuq ċittadini, imma jiena dan il-klim issa illi nisimaw u jiena minix persuna ċinika naturalment, imma qed nirrifletti ngħid dan eżattament x'ifisser. fisser. Meta wieħed jitkellem fuq id-dejta u kif jim jitkontrolla ċertu ċittadini fejn huma limiti? Jiena rritin kun naf isu m'hemmx limiti. Anki l-Iżvezja għaddiet liġijiet qawwija ħafna biex pereżempju jistgħu jikontraw ċittadini jaqraw l-emails tagħhom, kif jiġbru data DNA, ma min nitkellmu fuq telefon, ma min, ma min u fejn qegħdin invjaġġaw l-flus fil-bank. Illum irrid inkun nafsa fejn se naslu b'dawn it-tip ta' kontrolli. Il-Kunsill iridu jgħidli meta intom titkellmu tajjeb fuq l-ugwaljanza l ġdida kontra diskriminazzjoni diskriminazzjoni. Jena hawnhekk il-kollega tiegħi diġà tat eżempju fejn il konsiljiet aħna ma nindaħlux fl-affarijiet tal-istati membri. Jiena kont naħseb li l-dritti tal-bniedem l-gwaljanza huma konċetti universali. Jekk intom ma titlux fil diskriminazzjoni fuq id-dritti tal-bniedem, mela x'tagħmlu intom? Meta tgħidu li intom dak li ġilaw u ċittadin, ejdu li xtamlu. Eżempju ieħor tal-lum il-sentenza tal-qorti qalet persuna mill-Filippini li forsi kienet suspettata li kalantazzjoni terroristiċi tpoġġiet fuq lista dik li msejħa blacklist tal-Unjoni Ewropea. Eġifiri għal dar boħra il-qorti qalet li l-proċedura biex wieħed jitpoġġa fuq din il-lista hija proċedura ħażina. Mhux l-ewwel darba li l-qorti ħarġet dan il-ġudizzju. Meta se jifhem il-kunsill li dawn l-affarijiet jiena fil-qosor irid inkun naf x'qegħdin tgħidu, x'qegħdin fuq xiex qed titkellmu fuq ċittadini, fuq l-istat ta' dritt, fuq id-drittijiet tal-bniedem. F'termini iktar konkreti, x'inhu mal l-proposti veri tagħkom? Is-Sur Borgezio. Grazzi ħafna, eh, President. Jien għandi fil-qosor minn dak li smajna mill-persuna eh, unek li ġiet aħna rajna li Il-Presidenza Svediża b'din l-inizjattiva ta' Stockholm ġifir program ta' Stockholm ma tixtieq tipproponi numru ta' għajnuniet fuq livell umanitarju anki ġifiri l-immigrant u l-azil. Pero jiena nixtieq insaqsi permezz insaqsi l-rappresentanza tal-Presidenza Svediża li dan il-pajjiż l-Iżvezja huwa tant il-bot tal-sitwazzjoni prekarja li nsibu fil-Mediterran. Jista' jagħtu forsi iktar importanti, importanza lil mediterran għax nafu li hemmhekk imma e, emigrazzjoni illi edha issir minn għaqdiet ta' krimini, ta' kriminali, ta' kriminali, ħafna drabi anki minn mafja, naraw li persuni mill eh, pajjiżi terzi jittieħdu l-Europa f'sitwazzjonijiet prekari ħafna. Ġifiri, nistaw nejdu u aħna nejdu xolna li li l-intenzjoni tanki tal-presidenza u ma tajbin meta nitkellmu fuq il kondizjoniet meta jaslu fit-territorju tagħna, imma eh, jien naħseb qabel irridu naraw kif sen waqfu din il ħagġa li għandha tħamrinna wiċċna, jiġifieri traffikar tal mnedmin qed naraw li issir fin-nofsinhar tal-Ewropa. Ħafna drabi nisimgħu biss klim fieraħ, ejja nibdew nibnu xi ħaġa. U dan jista' jkun uh, intervent spettakolari anki minħabba li għandna uh, presidenza li qiegħda ħafna l-bot f'termini ġeografiċi. Ħafna drabi min qiegħed il-bot tal-problema jista' jara iktar mod oġġettiv. Qabel il-rappreżentant ta' Ċipru u Malta u pajjiżi wkoll huma l-iktar mill-quta u ħafna drabi ridu bil-fors jagħtu lajnuna m'għandhomx mezzi ħafna drabi biex jagħmlu daw. Hemm bżonn li naqtaw ras tal-dan il-monstru li jeżisti li huwa responsabbli li jitraffika l-bnedmin huwa monstru li hija xi ħaġa li tmur kontra d-dinjità tal-bniet, traffikar tal-klandestini. Grazzi. Time limit. Nerġa' nfakkarkom biex titkellmu fil-qosor. Sur Bronz. Thank you. Grazzi. Is-Sinjura Lungen ma qalet li hemm bżonn iktar immigrazzjoni mħabba l-ekonomija biex tkun iktar dinamika. Hija tkellmet e, fuq il-bnedmin, mhux biss bdiet ikkonsidron bħala bnedmin, imma bħala fatturi tal-produzzjoni. Fl-opinjoni tiegħi hija l-ekonomija li titqad il-persuni mhux bil-kontra aħna diġa nafu li ħafna eh, xinuma l-problemi soċjali fl-Europa meta ma nifmux eżattament u ma natux priorita il-persuni. Jena ippruvajt nitkellem bil-mod u b'mod ċar illum sabiex xi baronissa tant nobli li edha hawnhekk forsi ma tistax eh, tejt li ma femitnix u mbagħad tejt li trid Grazzi ta' nitkellem fil-qosor, il-Sinjura Morvaj. Thank you, Mr. Chair. I was also... Grazzi ħafna. Jina u kol maħħaġ gost eh, b'din l-edeja ta' l-efficienza ekonomika li jisa għanda tkun il-lajt motif dik li tina spinta fil-politika fil politika tal immigrazzjoni Jina, anzi, nix nitkellem fuq l-immigrazzjoni, mux l-immigrazzjoni hemm bżonn li fl-Ewropa il-dialogu jrid ikun wieħed demokratiku. Jiġifieri x'inhu huma l prinċipji s sisien ta' din il-politika. U l-mistoqsija l-Presidenza Svediża hija di intom sa kemm tasbu li l-ġustizzja għandu kol ikun parti minn dawn is-sisien u Saffejn intom din il-kwistjoni kollha ta' migrazzjoni qegħdin tikkonsidrawha f'kuntest iktar wiesa ġifieri ta' ġustizzja ekonomika dan kollu xi fisser. Irrid ngħid li il-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-immigrazzjoni għandu tkun l-ewwel id-dritt li persuna tażel li tibqa' tgħix f'pajjiża Ma ninsu ninsow wara kollox tafux li ħafna minn dawk li jiġu jemigraw fostna huma kostretti li jagħmlu per pereżempju nisa mill-Filippini li jiġu biex jaħdmu, jitilqu uliedhom, il-familji tagħhom, il-komunitajiet tagħhom biex jaqlaw il-flus, biex jgħixu l lill-familji tagħhom. U nafu l linjita politika ta' WTO ġifiri il-kunċett ta' kummerċ ħieles neokoloniali hawnhekk għaliex nitkellmu fuq il-drittijiet ta' dinja tile dinja u l-pajjiżi ta' terzi. Hemm bżonn nitkellmu fuq il-kummerċ neoliberali u ħieles tal-Ewropa. Hemm bżonn nitkellmu fuq ġustizzja ekonomika li tkun tippermetti li dawn il-kommentajiet li jibqgħu intatti u mhux li qegħdin aħna tortana li nisfurzawhom biex iħallu il-familji tagħhom dawn in-nies biex jiġu isibu għajxin aħjar jew jfittxu ħajja aħjar. Nixtieq ukoll insemmi l-istati membri l-ġodda bħal-tiegħi l-Ungerija hemm xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li kważi qed jiftaqru kważi wieħed jista' jqabbilhom mal-faqar li nsibu f'pajjiżi terzi. Qed nitkellmu fuq eh, mħabba l-problemi ta' migrazzjoni u drittijiet tal-bniedem, in stess minħabba il-problemi il problemi tal istruttural ta' WTO tal-IMF u anki tal-Bank Mondjali il-President jitlob il-kelima li tiqaf. Ikunem hemm dawn il-flussi ta' migrazzjoni interna Eh, anki il-fat li persuni jaħdmu minar permess, nis li nisa u tfali jmorru minn pajis għal liħor biex ifittxu ħajja aħjar. Għatu attenzjoni u koll l-stati membri ġodda, għax per eżempju fil-Ungerija għet jistaj qabel dal-pajis ma situazzjoni f'pajis terz, grazzi. Some more members have asked for the floor, so I announce that the chair is uh, Tajjeb, jena ser nagħlaq il-lista tal-parteċipanti tal kelliema Is-Sinjura Sipil, żewġ minuti. Grazzi, Sir President, hemm żewġ punti li xtieq insemmi fil-passat. Aħna semmejna bosta drabi kemm hija importanti eh, l-fiduċja reċiproka jekk inkunu irridu nkunu ta' suċċess biex niġġieldu l-kriminalità organizzata. Però tidher li din hija problema Din il-fiduċja hija problema u hemm nuqqas ta' fiduċja. Nispera li l-membri tal-Kunsill jieħdu deċiżjonijiet li huma meħtieġa u li jkunu ta' suċċess. Nispera li l-stati membri u l-gvernijiet tagħhom meta jmorru lura f'pajjiżhom eh, ikunu serji f'dawn il- passi neċessarji li għandhom jieħdu. Għaliex sissa kien hemm isu nuqqas ta' interess It-tieni punt. Fil-gwart ta' libertà, sikurtà u ġustizzja. Hemmhekk hemm ir-raba ħaġa li għandna bżonn li hija e, sigurtà legali, ċertezza legali, għaliex iċ-ċittadini għandhom problemi ta' kuljum, bħal pereżempju jekk inti pensjonant, u inti ma jkollokx bors tal-medicina tijak, jew inkella għandek problema għaliex spiċċajt f'xi incident, jew għamlu għamilek xaġa xaħat, ħafna ċittadini dawn ma jistaw xifmu li fis-suq komuni fl-Ewropa ikun diffiċli ħafna li titratta dawn il-kwistjonijiet żgħar ma għalihom huma gbar. Nispera li din hija xi ħaġa l-Presidenza wkoll se tindirizza. Grazzi. Grazzi, President. Il-kommenti tiegħi ħajitrattaw il-ħarsin tal- eh, il-ħarsin tal-drittijiet fundamentali fil-qasam privat t nitkellem dwar eh, data personali. U eh, speċjalment fil-qasam ta' dawk data li għandha taqsam mal-vjolenza kontra n-nisa. Jena xtiq nsaqsi l-Presidenza jekk apparti li nitkellmu dwar il-protezzjoni tan-nisa li jkunu vittmi ta' violenza, forsi nistgħu nżidu xi ħaġa iżjed biex naraw kif nistgħu nipprevjenu dawn ir-reati ta' violenza kontra n-nisa. U tħeġġeġ l-Istati membri sabiex jaffetwaw ċerti miżuri sabiex dan iż-żona ta' libertà, sikurtà u ġustizzja wkoll ikun spazju ta' libertà, sikurtà u ġustizzja għan-nisa. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu violenza fiżika, mhux qegħdin nitkellmu dwar ħarsin ta' dejta biss, issa se nitkellmu wkoll fuq violenza fuq il-persuna. U nittama din hija priorità l-Presidenza Svediża u li jkun hemm xi miżuri interessanti illi nistgħu eh, natwaw pereżempju fil-qassam speċifiku tal eh, violenza kontra n-nisa ikunem hemm kampanja kontra il-violenza fuq in-nisa u miżuri tat-tip per eżempju illi l-aggressur ma jkunx jista' jersaq viċin ta' dik il-persuna iżjed ma jkunx jista' jkun f'kuntatt iżjed ma' dik il-mera. U jrid ikun hemm ukoll miżuri fuq livell Ewropew. Per eżempju dal-iskambju ta' informazzjoni Eh, u meta aħna nitkellmu dwar il-ħarsin tal-drittijiet fundamentali tkun idea tajba illi Presidenta Zvediza tinkludi f'dan id-dokument uħut minn dawn il-miżuri li għadni kif semmejt. Mhux biss qegħdin nitkellmu biex nipproteġu lin-nisa imma biex nevitaw fuq kollox li jisaxħu dawn ir-reati f'dan iż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Grazzi. Madam Flontro? Merci, Monsieur President. Grazie ħafna, Sur President. Il problema li għanna biex nikonvinċu ruħna dan il-program ta' Stokkolma huwa għax kien hemm tnejn oħra qabel kien hemm wieħed ta, Tampere u dak ta' The eh, Hague. Għalhekk meta wieħed jara eżattament x'inhija l-protezzjoni effettiva ta' dawk li qed jitolbu l-ażil fl-Ewropa, ma nistgħux ngħidu li wara li spiċċaw dawn iż-żewġ programmi ta' qabel li eh, ovvjament kienu jitkellmu fuq dak kollu li qed titkellem intissa fuq l-lum, ġifieri li konna politika komuni ta' immigrazzjoni u ta' azil, eh, ma nistax ngħidu li b'dawn iż-żewġ programmi kien qabel wasalna x'imkien. Għalhekk għandna bżonn evalwazzjoni ta' x'għamilna sissa ta' b'dawn iż-żewġ strumenti. L-ewwel nett kulħadd jaf kemm hu diffiċli wieħed jidħol fuq it-territorju tal-Ewropa, u mbagħad wieħed irid ukoll jieħu miżuri effettivi, pereżempju eh, għal Frontex jew inkella kull operat fuq il-baħar eh, dawk li qegħdin jitolbu l-azil u mhux bi għax fil-programm li verament ikollom il-possibilità dawn nies li jitolbu li jitlu fuq territorju eh, tal-Ewropa. Jiena jiena oriġinarjament eh, minn hemmhekk minn Kalle, minn Sangat, minn dawn l-postijiet li qegħdin ngħidu li huma ġungla. Imma dawn ma jistawx jitolbu l-azil, għax la jistaw jintbatu Malta għas il-Greċja. Bżon naraw l-lum naraw kem falla, kem fallit il-konvenzjoni ta' Dublin, għax qed naraw katastrofi. Umbat din il-loġika li aħna eh, nsakruhom dawn in-nies, naqfluhom il-fatt li l-immigranti eh, nitfawhom f'ċentri ta' detenzjonijiet, anki dawk li huma taħt l-età tafux. U meta nitkellmu fuq dawn il-kunċetti, maħniex qegħdin nirrispettaw il-drittijiet fundamentali tal-bniedem, irdu nqogħdu attenti meta nużaw dawn il-kliem, jiġifieri rridu nanalizzaw dak li għandna l-odot li għandna f'idejna li mhux veru qed jipproteġu drittijiet tal-bnedmin fl-Ewropa llum. Irridu naraw kif se nbidlu jien qed nistenna l-programm ta' Stokkolma li avvanza verament u realment f'din id-direzzjoni. Grazzi.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 Intom edin titkellmu dwar strateġija wiesa l-protezzjoni ta' tfal. Jien għandi ħafna esperjenza f'dan il-qasam u għal daqstant nixtieq insaqsikom dan li ġej. L-Unjoni Ewropea għandha 27 stat membru. jisna familja waħda. U aħna qed naraw eh, il-proċess li jisir tajjeb. Però La darba xi wieħed eh, mill-partners mil jiddivorzja, mm, it-tfal isiru vittmi ta' dan id-divorzju. U spiss ħafna organizzazzjonijiet jiġu involuti f'dan il-proċess. U anka il-qorti ma jirnexxiliex tieħu deċiżjoni stajba. Taħsbu li il-programm ta' Stokkolma għandu jinkludi f'rigward ta' drittijiet ta' tfal element li jipproteġi l-ewwel qabel kollox id-dritt ta' tfal aktar milli jgħin li żewġ partijiet li qegħdin jiġġieldu li qegħdin jargumentaw biex isolvu problemi tagħhom. Ma taħsbux li għanna bżon ta' mekanizmu ta' skambju ta' informazzjonijiet li jipermetti li l-istati membri biex kunu jistaw jigzbu idea aktar ċara ta' situazzjoni? Issa t-tini puntu għadwar l-immigrazzjoni illegali. Intom tu dwar li tnaqsu l-immigrazzjoni illegali, però jien ma rridx ngħid li naqbel li l-lan ewlieni tagħna huwa li nikkontrollaw il-fatturi li promuovu l-immigrazzjoni illegali. Jiena ma naqbilx ma dan. Din mhijiex il-prijorità tagħna għaliex l-immigrazzjoni fil-fatt tpoġġi pressjoni kbira ħafna fuq is-suq tax-xogħol tagħna. U jekk fir-rigward tal-programm ta' Stokkolma ikonna punti pragmatiċi u konkreti kuna ħafna ħjar mill kiku jkollna sempliċement kliem. Il-kelim li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President, ikolli ngħid li jiena minix kontenta li nisma ċertu affarijiet minnata l-presidenza fil-Konsil fil tal-politika tal-azil. Għalix mux qed jifmu l-punt. Iridu jirġildu kriminalità, iridu iktar sigurtà. Pero, hemm bżonn ta' distinzjoni bejn sigurtà esterna u interna. Għaliex il-Frontex miex biss soġġetta miex qed tiġi soġġett tal-evalwazzjoni, mhux qed tiġi monitorata, ma stax issir iktar effettiva. Imbagħad fir-rigward tas-sigurtà ta' dawk eh, Is-sigurtà tal-antiportis fil-territorju Ewropew. Dawn għandhom bżonn l-azil, għandhom bżonn protezzjoni. Allura, x'ħajamel programm ta' Stokkolma? f'termini prattiċi. Għaliex hawn nies li qegħdin imutu, qegħdin imutu qabel ma jaslu l-Ewropa. Għaliex sempliċement dawn mhux qegħdin jitħallew jitħlu. Intom kontu qed titkellmu wkoll dwar l-immigrazzjoni illegali, ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali. Naħseb li noqogħdu ħafna attenta, attenti meta nużaw dan il-kliem. Għaliex nistgħu morru minn legalità għal illegalità. U spiss dawn iż-żewġ affarijiet huma eh, viċin ħafna ta' xuxin, jekk tridu tiġġieldu l-immigrazzjoni illegali, id-domanda tiegħi hija din. Kif ser tipprevjenu persuni minuri, bħal pereżempju tfal, li spiss jiġu involuti f'immigrazzjoni illegali? Din mhix ħaġa ġdida, kif se nipproteġuha? Għaliex il-kollega tiegħek kienet edha tajt li intom tidu tnaqsu r-riskju u jiena kurjuża ħafna kif eh, ser tnaqsu dan ir-riskju. Ovvjament jiena favur ta' immigrazzjoni tal-azil komuni fl-Ewropa. Dik għandha tiġi armonizzata iwa, però jien iskelmu dwar l-standards jiena inkwetata jekk naraw il-programm ta' Stokkolma u mm, qabluha mal-Konvenzjoni ta' Ġiniva fil-gwar ta' refugjati, kif ser tassiguraw li sigurtà esterna u esterna, interna u esterna provduta mill-Frontex u intom qed tgħidu li tridu politika tal-azil komuni, kif ser tissiguraw li r refugjati jistaw jassiguraw id-drittijiet tagħhom għall-azil? U allura il-programm ta' Stokkolma mhux qed dan il-punt. Ministri, Naħseb li l-programm ta' Stokkolma huwa ambizjuż ħafna. Naħseb li l-Presidenza hija kuntenta ħafna bla fajt kif sejrin. L-Iżvezja hija pajjiż kuntent ħafna. Mhux biss maħabba il-pożizzjoni ġeografika. Jiena ġej ċipru u il-kollegi minn Malta u minn Spanja tkellmu wkoll u tkellmu dwar diskrepanzi li hemm riguarda ta' Malta, Greċja, Ċipru. U jiena qed nara ħafna nies li ġejjin f'pajjiżna, fit-territorju tagħna. U sissa għadna ma rajniex ħafna solidarjetà minn naħa tal-Istati Membri, minn naħa tal-imsieħba tagħna. Sa mill-1974 kien hemm ħafna persuni ġejjin minn mit-Turkija u daħlu fil-territorju okkupat. Domanda tiegħi allura hi fejn taraw sinjali ta' solidarjetà ta' Ewropea hemmhekk? Fil fil-baħar ta' ġew rajna wkoll mm, operazzjonijiet tal-Frontex. Però ma kienem solidarieta, hemm solidarjetà, fejn kienet is-solidarjetà? Sa mill-invażjoni aħna rajna ħafna drittijiet fondamentali injorati. Jiena refugjat mit-territorju okkupat u m'għandniex libertà tal-moviment. Tal Jiena għandi passaport Ewropew. Però <coughs> fir-rigward ta' ta' din il-gżira fejn is-solidarjetà Ewropea? Irridu nassiguraw li mhux ikun hemm kliem u għediet. Iżda li meta ikun hemm ksur ta' standards Ewropej, dak l-atteġġament jiġi penalizzat u kastigat. Dan huwa l-każ bit-Turkija li xem problema bil-immigranti illegali li jiġu mit-Turkija u qed naraw ħafna influssi li qegħdin dejjem dejjem jiżdiedu. Grazzi ħafna, Sinra Ħed. Grazzi. Sir President, nishtiq nirringrazzja r-rappresentanti tal-Presidenza għal-prezentazzjoni tagħhom. Ovvjament hemm ħafna raġunijiet biex nżidu kooperazzjoni fuq ħafna kwistjonijiet koperti mill-programm ta' Stokkolma, però jiena konvinta li ser nintaqgħu ma' ostakli iktar il-qoddim sakemm jibqa' jkollna opinjonijiet diverġenti fil-rigward tal-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali. Sinjur Antfeld, saqsiet dwar l-integrità u eh, l-istorġ ta' data din xi ħaġa li se kont se ukoll. U mbagħad hemm xi ħaġa li hija ferm importanti għalija wkoll u għall-Iżvezja sa fejna fjen, għaliex aħna konna mil quta minn dan għal ħafna żmien. Skont il-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti, rigward ta' tfal, ħafna stati membri iffirmaw, l-interessi ta' tfal għandhom dejjem ikunu fuq id din Jiena sorpriża li id-drittijiet ta' tfal ma jidrux fil-programm ta' Stokkolma. Intqal xi ħaġa dwar it-tfal eh, ta' refugġati, però naħseb li dan irid ikun iktar iċċarat fil program ta' Stokkolma. Issa fl-aħħar is-Surbons. Grazzi ħafna. Sir President, meta il-Presidenza ġiet iż-żurna jina li ma konċ kontent għal kollox bil-pjanijiet li huma maħabru. Ikolli ngħid li dan ma anticipat l-aktar meta naraw ix-xejriet li kien hemm fl-aħħar snin. Għaliex xrajna diżastru li effettwa ħafna partijiet tal-Ewropa mur Brussell, Pariġi, Antwerp, Amsterdam. Tistaw taraw zoni sħaħ ta' bliet kbar li huma mimlija b'immigranti. Qegħdin nista' ngħixu fi żmien ta' kriżi ekonomika. U fl-Olanda per eżempju qed jitkellmu dwar immigrazzjoni kbira u din tiswa ħafna ħafna euro, miljuni ta' euro. Allura fi żmien ta' kriżi din hija problema kbira. Speċjalment meta jkollok ħafna qatt li dejjem qed jiżdied. Din hija realtà f'ħafna stati membri. L-immigrazzjoni tal-massa mhijiex sertejna biex insolvu l-problemi li għandna. Għaliex in-nies li ġejjin u kollu ma soġġetti għal, per eżempju, jikbru bħalna l-koll ma jibqawx żara għal dejjem. U allura, id-domanda hi, sfejn għanna nifqu. Naħseb li rridu naqtaw linja, rridu naqtaw għal kollox l-immigrazzjoni tal-massa. Tajjeb, jidher li eh, kena diskussjoni intensa fir rigward ta' tal-programm ta' Stokholma. Issa wasal il-ħin nisimaw ir-risposta mis Sr. Grennan u mbagħad minn għandi Sr. Limberg. Grazzi ħafna, ċer nitkellem bl-Ingliż. Biex nipprova niftijem minn kulħadd kem jista' jkun. L-Iżvezja hija pajjiż zaħir fl-Ewropa. Jew il-bot kif qalu xi wħud. Naħseb li kien ferm interessanti dan id-dibattitu għaliex jirrifletti dibattitu politiku li għanna fl-Ewropa. Naħseb li rifletti sew id-dibattitu li għanna fost il-gruppi politiċi fil-parlamenti nazjonali kollha, naħseb li dan jirrifletti ħafna l-opinjonijiet differenti li hemm bejn il-gvernijiet tal-Istati membri. Nixtieq nieħu xi ftit eżempji sur President għaliex mhux ser inkun nista' nirrispondi għad-domandi kollha. Kien hemm membri li saqsew għal protezzjoni ta' drittijiet Kien hemm membri li saqsew għal iktar effiċenzja fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-Pulizija. Naħseb li dawk iż-żewġ opinjonijiet huma tajbin. U għal daqstant hemm bilanċ. Però fejn huma drittijiet fundamentali f'din il-ħaġa? Naħseb li l-koll għandna drittijiet fundamentali, nistaw najdu kif jena tawlna dawn jekk ux twelit jew inkella jena tawx l minalla jew permess ta' natura, pero naqblu li l-kolla għandna drittijiet fundamentali. Dawn huma msemmija fil-Konvenzjoni Ewropea fuq id drittijiet tal-bniedem uħud minnhom miħomx relevanti iżda spiċċaw saru obsoleti Jena nista nippjana għat terrorist per eżempju. Għandi, però l-autoritajiet għandhom id-dritt li wafquni milli namel dan. Uħut huma assoluti uħut huma relevanti Hemm min qalli jridu iktar protezzjoni tal-pulizija jew eh, protezzjoni tad-data. Dawn huma affarijiet interessanti però diffiċli fir-rigward ta' dan il-kumitat anke fir-rigward tal-Kunsell. Nixtieq inkun speċifiku ħafna fuq ċertu kwistjonijiet. Fir-rigward ta' situazzjoni fil-Latvja huwa ċar li l-istati membri kollha għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali rigward tal-konvenzjoni fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u dan għandu jirrispondi għad domanda tiegħek. Aħna smajna membri li talbu għal iktar eh, test fuq il-protezzjoni tan-nisa u naqbel li jridu nitkellmu iktar dwar gruppi vulnerabli, nista' nibqa' dej bl-eżempji, però naħseb li Naħseb li d-dibattiti u l-argumenti u tajbin bizzejiet, jaddu bizzejiet messagġi u bħalissa ħna id-din bis f'nofs id-dibattitu tagħna. Grazzi Sur Grenner, segretarju ta' l-Istat fuq eh, tal-Ġustizzja. Taf li ħafna domandi, pero mintix obbligata li tirrispondihom bażi individwali iżda li t-provdi xi input fir-rigward ta', ta dibattitu. Jekk jaġb, jekk jaġbok, Lindberg. Grazzi. Nasab waħda mill-mistoqsijiet illi kienu mistoqsija minn ħafna minnkom kienet rigward is ja solidarjetà. Di semmit minn ħafna stati membri u wkoll waqt il-diskussjoniet li kellna matul dan ix xar Kif qal Magnus, aħna pajis zaħir fit-tramuntana tal-Ewropa. Però għanna l-esperjenza fil-qasam tal-immigrazzjoni wkoll fl-2007 kena 37.000 persuna li ġew fitxu l-azil. U 250.000 eh, persuna li fitxu l-azil kienu per eżempju l-Italja biex konta xie idea. Għanna nafu li l-Mediterran għandu problema kif qal sur sur għahrajn oħrajn ukoll hawnhekk illum. Tobias Bilstrom li huwa ministru responsabbli mill-migrazzjoni dal-aħħar fil-fatt mar Malta f'Ġunju. Ġifieri aħna nafu x'inhi il-problema, nafu li hemm problema. Però s-soluzzjonijiet ma mhix faċli daqskemm taħsibhom u d-diskussjoni tal-lum u rietna dan ma hemmx xi soluzzjoni maġika għal kulħadd u jekk hawn xi ħadd li għandu xi idea ta' dan it-tip jekk jogħġobkom jgħidulna. Għanna bżonn firxa sħiħa ta' miżuri li kemm nistaw natwawhom issa u kemm il-miżuri li ħarsu lejn il-qudiem ukoll waħda mill-miżuri għal futur immedjati hija xi ħaġa li l-Kummissjoni u l konsil diġà qed jaħdmu dwarha u din hija s-segwitu ta' konklużjonijiet tas-summit ta' Ġunju. Qed naħseb issa dwar il-proġett ta' Malta, proġett pilota. Nixtieq Nisħaq ukoll li hawn ħafna mod kif wieħed jista' juri solidarjetà. Pereżempju, strumenti finanzjarji li u huma disponibbli il-Fond tal-Frontieri, il-Fond tar-Refuġjati u oħrajn. Affajt oħra li għadin isiru bħalissa bħala konsekwenza u koll ħarġet mill summit ta' ġunju għanna sforzi biex itejbu relazzjonijiet ma' pajjiżi ta' l-oriġini u transitu b'mod partikolari Turkija u l-Libja. U tġa qed isir ħafna xogħol f'dan il-qasam il-Kummissarju Barro u Tobias Wilstrom. Ha iżuru dawn iż-żewġ pajjiżi matul il-ħarifa. L-idea hi li jittejbu ir-relazzjonijiet. u biex ukoll jibnu l kapaċità il-kapaċitajiet f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li biex inkunu nistgħu aħna nirnexxu jridu naħsbu wkoll imma lejn il-futur u rridu naħdmu fuq approċċi globali u l rabtiet u konnessjoni bejn approċċ globali u l-approċ iktar intern illi għanna jdu kunu għadin naħdmu ħna ma' pajizi ta' tranzitu kif ukoll ma' pajizi ta' oriġini. Ħafna mill miżuri li diskutejna hawnhekk huma miżuri immedjati għal futur immedjat bil-problemi jaħarqu li għanna issa fil-Mediterran. Però imbagħad irridu ners u bil-mot il-mot iktar lejn is-sors u kooperazzjoni prattika hija importanti u hawnhekk jidħol Frontex ħafna minnkom semmew Frontex illum. Issa, intom saqsejtu x'nistgħu nagħmlu biex insalvaw il-ħajjiet hawnhekk Frontex għandu rwol importantissimu u dan ħareġ anke fid-diskussjonijiet li kellna f'Settembru. L-istati membri jemnu li Frontex, ir-rwol ta' Frontex irid jissaħħaħ. U irridu nżommu f'moħħna dejjem però l-lista għal kull stat membru li jiddeċiedi eżattament kemm ħa jagħtu rizorsi li Frontex, Frontex huwa b'saħħtu kemm nagħmlu ħaħna. Imbagħad kien hemm kommenti oħrajn dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema, migrazzjoni ekonomika. Dak li għattu jirrifletti fil-fat li l-interessi differenti, l-spektrum kollha ta' interessi differenti li jeżistu. U għamna kiena nishtiq nisħaq li punta tluq, wieħed mill-punti ta' tluq għal-program ta' Stokholma, fl-opinjoni tagħna ma kif skont ma qalet il-Kommissjoni fil-komunikazzjoni tagħha illi l migrazzjoni trid tkun ġestita tajjeb u migrazzjoni ġestita tajjeb tista' tkun ta' vantaġġ għal kulħadd. Ma nix qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar li noqogħdu nfittxu nażlu, però irid ikollna migrazzjoni ġestita ħafna illi taf twassal għal vantaġġi għal pajjiż ta' oriġini u fuq kollox għall-immigranti infushom. Irridu però kifat niftħu kanali differenti għal dan il-għan. Il-presidenza svediża tittama il leġizlazzjoni tagħna fuq il-migrazzjoni tal-ħaddiema narawa tittieħed bħala eżempju. Aħna għandna waħda fost l-iktar sistemi miftuħa fid-dinja tal-immigrazzjoni għal-ħaddiema. Kien hemm ukoll imbagħad il-kwistjoni tas-sigurtà legali fl-applikazzjoni tal-liġijiet. Din hija għodda importantissima rridu nżommu f'moħħna li din hija parti importanti ħafna mill-proċess tal-azil tagħna biex ikun jista'ħdem sew. Aħna rridu naħdmu lejn sistema komuni tal-azil illi taħdem tajjeb u dawk illi mandomx mejna tal-om xidrit li jibqaw fl ewropa jiġu mibaw tal-ura fil-pajizi ta' oriġini tagħhom. Però jrid ikun hemm evalwazzjoni tas sigurtà l-ewwel. It-tfal semmew ukoll it-tfal u intom forsi tafu wkoll li fil laqgħa ministerjali dan huwa punt li tqajjem ukoll il-Kummissjoni natat mandat biex tistudja daqsxejn is-sitwazzjoni u mbagħad is-sena d-dieħla toħorġilna bi pjantazzjoni. L-Uffiċċju tal-Appoġġ ukoll semma jina hawnhekk nista' ngħid sempliċement illi l-dal-uffiċċju ta' appoġġ huwa kontribut importanti ħafna għal din il-kooperazzjoni prattika li twassalna bil-mod il-mod lejn sistema komuni ta' azil. Jiena hawnhekk nista' nħeġġeġ biss il-kull wieħed waħda minna biex naħdmu ħalli il dan il-għan komuni li għanna u l-uffiċju ta' appoċ u importanti ħafna biex xejna f'dan ir-rigward. Nittama li indirizzajt il-mistoqsijiet kollha ta' grazzi. Grazzi, nirringrazzja l iżżewġ sekretarji ta' stat tal-prezentazzjonijiet tagħhom anki tal-li wieġbu l-mistoqsijiet li għamiltu. U bħala komment ta' konklużjoni jina nishtiq infakkarkom il skont artiklu 51 ta' proċeduri, ta' regoli ta' proċeduri tagħna hawnhekk fil-Parlament. Il-Kumitat Libe Afko u Juri ħajamlu dan ix-xogħol fuq il-programm ta' Stockholm, ġifier baqanna xogħol x'namlu u aħna qegħdin ninsarħu fuqkom biex għal raġunijiet ta' trasparenza u dejjem skont id-dibattitu li sar ukoll ikun hemm tweġiba dettaljata minnaħa ta' Presidenta Svediża għall mistoqsijiet kollha li saru ħalli tejnuna x-xogħol xoltana fħinu ukoll. Il-votazzjoni ħassir fuq il-program ta' Stokholma fit ta' Novembru. Umbat fit nofs ta' Novembru ħajkonna votazzjoni fil-plenarja. Iġifiri jekk joġobkom, nħedġukom sabiex ittuna kommenti aktar dettaljati bil-miktub. U kwalunkwe informazzjoni oħra illi hemm bżonn għal l-abbozz tal-programm l-iktar l-iktar tard tal-aħħar ta' Ottubru kjoġobkom għax dan tkun ta' għajnuna kbira li jina sabiex nkunu nistaw namlu x-xol tagħna. Grazzi. Thank you.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 still have some way to go. So please be seated. Kieġobkom, Sinjura Entvel, tissa ħana dila l-presidenza, għaxin għandix xoli ħarx namen. Għatkun għatmeċi jissa l-punt li jmess dritt għal interpretazzjoni introduzzjoni e fil-proċeduri kriminali. Yes, please. Please. you're coming back. Oh, okay, great. if I cannot, the floor is all yours. <laughs> Thank you very much. I think the next point on the agenda is the report of Sarah Ludford. Grazzi ħafna s-sana s-sara l-asferz li t tkellimna bħala għadis ta' interpretazzjoni s traduzzjoni fi proċeduri kriminali. Barna s-sakinet il-rapporter, sekonda. Okay, well, I'll, I'll, I've been asked to read out a short introduction. Għallu li biex nara din introduzzjoni qasira qabel nagħti il-kelma li rapporter. Il-Parlament Ewropew kien ilu jitlob għal adozzjoni ta' strument legali fuq id-drittijiet proċedurali L-ewwel tentattiv ta' Kommissjoni Ewropea ma ħadmitx għaliex l-Istati Membri ma setgħux jaqblu fuq proposta ta' deċiżjoni qafas li ġiet imresqa fl-2004. In-negozjati issa għaddejjin fuq it-tieni proposta għal deċiżjoni qafas. Il-proposta ġdida tapplika approċ pass pass u għandu ambitu ħafna aktar limitat, ġifiri basikament sempliciment jirrigwarda dritta interpretazzjoni traduzzjoni. Apparti minnek, il-presidenza svediza li tqis li dan id-drittijiet proċedurali huma priorità proponiet konklużjoni tal-Kunsil biex imma ru fit ma din id-deċiżjoni għafas kif ukoll nadiet roadmap biex issaħħu dawn id-drittijiet proċedurali nadi s-rapporter Baronessa Sara Tfert mbagħad tal-Kummissjoni Ewropea u rappreżentanti tal-Presidenza Svediża. Grazzi, Signor President. Inti għamilt parti minn xogħli, b'dik l-introduzzjoni. Ma bażikament huwa aħjar u għar minn dak li jattin, tax fil-faddana joħodna l-ura xar snin, il-tentattiv illi jitres u proposti għal salvagwardi ta' drittijat ta' drittijiet kem ta', ta suspettati u l-konvenuti. Il-Kommissjoni fil-lju ta' sena 2000 meta kella komunikazzjoni fuq il-rikonoxximent reċiproka ta' deċiżjonijiet finali fil-kwistjonijiet kriminali għalet illi Irrid jiġi assigurat li trittat ment ta' persuni suspettati u dritt ta' difiża mhux biss ma tbatix mill-implementazzjoni tal prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ma' din is-salvagwardja wkoll tittejjeb permessa dan il-proċess. Ġifieri bażikament dak kien lan mill-bidunet. Imbagħad kien hemm programm sħiħ ta' miżuri li bażikament kien jisħaq il-fatt li rikonoxximent reċiproku jiddependi fuq numru ta' parametri li determinaw jekk tkunx effettiva. Waħda minn dawn kienet fil-fatt il-mekkaniżmu mekkaniżmu li nissalvagwardjaw u drittijiet ta' persuni suspettati. Kif attenti Parlament Ewropew kien sot u konsistenti u entużjast ukoll fl-appoġġ tiegħu għal dawn it-tip ta' mekkaniżmi. Kellna serja sieħa ta' miżuri illi it-tejbu il-setat tal-Pulizija u persekuturi transkonfinali u dawna kollha huma prezzjużi però dan ifisser li s'issa għandna stampa mhux bilanċjata u għandna nuqqas ukoll ta' fiduċja reċiproka u miżuri għal fiduċja reċiproka minna naħa ta' difiża iktar milli mill-naħa tal-investigazzjoni u prosekuzzjoni. Il-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni l-ewwel fl-2003 bażi tal-Green Paper tal-Kummissjoni U mbagħad fl-2005 fir-rapport Bugenweg dak li l hawnhekk ħafna snin għaddew minna din il-ħaġa. ġifir dana imbagħad ippropona il deċiżjoni għafas li ġiet proposta fil-rebbija tal-2004 ġifieri ħames snin u nofs ilu kena proposta komprensiva min-naħa tal-Kummissjoni għal numru ta' salvagwardji għal konvenuti u l-persuni sospettati u drittijiet tagħhom. Hemmhekk ukoll dak iż-żmien aħna fir-rapport ta' riżoluzzjoni għedna fil-deċiżjoni qafas proposta dina kienet isa eh, deċiżjoni ka' isa l-standards ta' deb sewa u kellha kella bżon ta' sistema aktar uniformi fid-drittijiet tad-difiża fl-Unjoni Ewropea. Ġivi bazzikament laqas bissibna dik il-proposta kiena bizzejiet, pero bax ġara dik il-proposta, bazzikament dina spiċċat ma' maħajt fil-konsil fl-2007. U numru ta' membri ta' konsil għalu illi huma mhux se jappoġġawha u imbagħad kien hemm ukoll eżerċizzju parallel għall proposta ta' rezoluzzjoni. ġifiri rizoluzzjoni laqas bissija legali ċoħe ta' natura legali. Bazzikament l-affarijiet wafqu u aħna ovvjament il-mentajna dwar dan anke l-NGOs il-mentaw. Imma dan il-vojt, dan il-, -vojt, dan il distak wasal ħafna problemi. Per eżempju, s-sena l-oħra kelli uffiċċja ta' pulizija anzjan li e proponna li il-mandat tal-Est Ewropew jintuża biss, mhux għal-charge and trial imma wkoll biex jiġu investigati. Jina l-problemi tiegħi din tkun ħaġa li mhix tollerabbli anke permess tal- mandat tar rest Ewropew hemm affarijiet li qed iridu nsolvu minħabba aktar leġiżlazzjoni jiena l-grupp tiegħi nappoġġaw il-mandat tal-rest Ewropew għal ħaffa fil-proċess ta' ġustizzja hemm ċertu problema, pereżempju m'hemmx il-possibilità ta' bejl għal persuni suspettati li jiġu ritornati għandi kostitwent bħalissa li jinsab ħabs il-Greċja propju kif qed nitkellem issa dal-moment, fil prinċipju favur l-tentattiv li nerġaw nibdew il-proċess għal darboħra biex nissalvagwardjaw drittijiet tal-persuni suspettati, il-Presidenza Svediża għanna eh, nikongratulawa għall-intenzjonijiet tagħha għanna impen għawi fil-program tal-presidenza svediza. L-idea li konna roadmap, kollox roadmap nsejħu li fl-Europa, ma la jkonna roadmap. U deċiżjonijiet għafas individwali minn flok ikollna miżuri komprensivi. Ir-riżoluzzjoni mbagħad tajt xinija l-intenzjoni li konna dawn il-ħames deċizjonijiet għaffasum bad green paper fuq id-detenzjoni possibilment ukoll. Il-roadmap tinkludi xi ħaġa li tajt li rridu kooperazzjoni ma' Parlament Ewropew. Dana kienu biss klim però għaliex l-ebda ma kien hemm l-ebda konsultazzjoni proposta fir-Roseback. Ġifiri mid-dera kooperazzjoni mal-Parlament ma tantx ħatkun waħda attiva. Mela għanna din il-roadmap id-deċiżjonijiet għafas għalli u jena eh, rapporter ta' waħda minnhom id-dritt tal-interpretazzjoni e traduzzjoni, mbagħad din il- deċiżjoni qafas partikolari li hija akkumpanjata wkoll minn riżoluzzjoni li għandha bat iktar dettaljati. Ġifieri daqsxejn komplikata l-ħaġa flok għandna strument legali wieħed vinkolanti għandek eh, dawn il-ħafna partijiet individwali. U l-ewwel deċiżjoni għafas fil-fatt hija akkumpanjata ma' isom linji gwida mhux vinkolanti. Mhix eżattament l-Eldorado li aħna xtaqna. Ġifieri waħda mill-affarijiet li dun qisu jekk hiex biżejjed din. Nistgħu nakwistaw xi ħaġa oħra, it-tazza nafsa vajta jew nafsa mimlija. Din hija xi ħaġa illi għandna nkomplu nirriflettu dwarha. ma inix ħanqod nidħol fid-dettalji ta' kwistjonijiet speċifiċi fil-deċiżjoni qafas li hija proposta ma l-ewwel punt pjuttost sostanzjali hija li proposta tal-Kummissjoni tirrigwardja u tapplika biss għad-drittijiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni fi proċeduri għal mandat tar-Est Ewropew u hawnhekk qegħdin nillimitaw immensament ruħna għaliex din tapplika biss għal każijiet transkonfinali u midher laqas biss. Tapplika nies li jiġu arrestati għal proċeduri kriminali domestiċi, ġifiri għandek xinis, per pereżempju, illi jinsabu temporanjament fil-Belġu jiġu arrestati, dan ma tapplikax għalihom. Jekk jogħġbok sinjura jimporta tikkonkludi għax għandi soħra li jixtiequ jitkellmu iva Melalem. le ħafna problemi individwali dettaljati. Però naħseb li l-ambitu u e, l-ammont ta' diskrezzjoni li jingħataw lill istati membri huma bażikament uħut mill-iktar punti e, importanti. Bażikament il-Kumitat qed jieħu deċiżjoni dwar jekk aħna rridux jekk aħna sodisfatti u rrid Uridu inkomplu naħdmu f'din it-triq, jew inkella jekk naħsbu li forsi nistgħu nakwistaw xi ħaġa ħjar. Grazzi. So the question... Ringrazzjak ħafna. Mela, l-mistoqsija hija waħda ta' tazza nofsa mimli jew nofsa vojta. Ejn nisimgħu issa il-kelliema għal-gruppi. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Uh, având în vedere că este prima mea... Grazie ħafna, senjura, president, kollegi, peress li l-ewwel darba qed nitkellem ħan ngħid min jien jiena Jonna membru mir-Rumanija, u jiena shadow rapporter fuq naħdem fuq dan ir-rapport. Jiena avukat u għalija drittijiet tal-bniedem huma priorità. Jiena nilqalfat l-Presidenza Svediża fix-xogħol fl-isfond ta' libertà, sigurtà u ġustizzja qed tikkonsidra li drittijiet individwali huma importantissimi kif smajna ma tantx eh, mexa xogħol fuq dan is-suġġett u huwa zbilanċjat l-aspetti ta' rekonoxximent huma zbilanċjati Rekonoxximent ta' proċedimenti kriminali sabiex ukoll fil-rati jkunu jistgħu jaslu għal sentenza hemm bżonn li jkun hemm parametri ċari ikunem fiduċja u l-interpreti huma ovvjament indispensabbli fil-komunikazzjoni. Dejjem jistgħu jibqgħu ċertu problemi imma peress li għaw il-Kommissjoni u kol rappresentati għawnek, nishtiq insaqsi li l-Kommissjoni biex naraw kif dawn jistaw jinkaraġiċu l-istati membri dawn jiċċekkjaw kemm huma korretti, kemm huma tajbin it-tradutturi. Ovvjament hemm it-taħriġ għat-tradutturi għall interpreti u forsi hemm mhux qed isi mhux qed isir ħafna ta' deficit għal kwantu għat-taħriġ tal-interpreti u tat-tradutturi. Kif jistgħu jaraw dawn l-istati membri? ħafna drabi Eh, meta inti li aktar għandek bżonn mhux faċli ssib traduttur jew interpretu. Tajjeb issa. Is-Sinjura Romero Lopez. Si, grazie. Iva, grazzi. Jena u koll xedaw rapporter ta' din id-deċizjoni qafas u bazzikament kif tiġant għal hawnhekk aħna għadin nerġaw nippruvaw niġbru il-biċċiet ta' suġġett li spiċċajna farraknieħ matul is-snin. Bażikament, issa wara r riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2005, aħna reġaw għajmu din is-suġġett bl-idea li Eh, nibdew namlu xi ħaġa aħna fl-opinjoni tagħna din hija xi ħaġa tassew fundamentali li nħarsu drittijiet tal-persuni li jkunu suspettati jew konvenuti. Presidenza Ewropea Ewropea xtaqet li din id-deċiżjoni qafas eh, terġa' tibda taħdem fuqha waħna nilqawa din il-ħaġa din hija proposta illi tirreferi biss però limitata dritt tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni u għafolja hija issa frammentata u illi hemm ukoll proċeduri oħra ġifri dim nistgħu nibqgħu naħdmu fuq kwistjonijiet oħra bħal mereżempju iċ-charter ta' drittijiet jidu naċċertaw għalmenu illi naħdmu fuq id-dritt ta' dawn ir-regoli minimi, ġifidni ħaġa pożittiva. Bażikament li jiġri u li din id-deċiżjoni qaffas xorta waħda tħalli xi affarijiet mhux indirizzati. U aħna xtaqna nsaqsu għalhekk il-Kummissjoni jekk taħsibx jekk hemm ċertu suġġetti ċertu temi li huma fil-fatt definittivi ta' x'inhuma dritt fundamentali bħalma huwa interpretazzjoni traduzzjoni per eżempju meta nsemmu dwar proċess kriminali fil-verità irrid ikun hemm ħafna dokumenti biex naraw eżattament għal xiex qegħdin nirreferu għax waħed mill-paragrafi ngħidu li l-istati membri jdu jiżvelaw li u eh, jaħdmu biex jistabilixxu proċedura ma jitkellimx b'mod definittiv. Maħna qegħdin nagħmlu affarijiet kbar hawnhekk. Bażikament iċ-ċarta ta' drittijiet li kellna qabel ma dan sparixxiet. U l-persuna illi għaddeja minn daw il-proċeduri suppost għandu kollu dritt għal din il għal dan il-charter. Naħseb li l-affarijiet hawnhekk jistgħu intajbu f'dan rigward. Tajjeb, wis mela peress li mawx iktar interventi, nixtieq nitlob lill kunsill u l-Kommissjoni biex intervjenu għannom għal-President għandi żewġ persuni għaw. Sinjura Orman, fidejk. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, u mhux biss eh, ta' pjaċir għalija ma unur għalija biex eh, niltaqa' ma'kom u nitkellmu ftit fuq il-pjanijiet li għandha l-Presidenza Svediża dwar dawn il-proċedimenti kriminali Permettuli nibda nibda mill-2007 ġunju biex nkun eżatta. Dak iż-żmien konna għadna kemm għaddejna tliet snin niddiskutu proposta għal deċiżjoni qafas dwar id-drittijiet proċedurali. Dik il-proposta kienet ġiet sottomessa fl-2004 mill-Kummissjoni u fil-Kunsil ta' Ġunju 2007 ridna niffaċċjaw u <laughs> naqblu li ma konniex qed naqblu. Anki jekk konna ilna tliet snin namlu sforzi mill preżenza Ġermaniża u negozjati li baqgħu għaddejjin, imma konna darna mal-ħajt. U għalhekk il-proposta insejnija għal ftit, ħallejnija, tfajnija fil-kexxun, u mbagħad ftit wara meta konna bdejna nippreparaw għal Presidenza Svediża rajna li għalina dan is-suġġett kien se jkun prioritarju. Speċjalment tal-Ministru tal-Ġustizzju tagħna Beatrice Ast li diġà iltaqgħet magħkom darb'oħra. Għalhekk ridna naraw kif stajna nerġgħu nibdow nitħattu fuq dawn fuq dan is-suġġett speċjalment minħabba li konna fallejna qabel. Dak li l-affarijiet li kienu ċari għalina kienu l-ewwel nett li dawn il-drittijiet tal-proċedimenti huma huwa suġġett delikat għall-istati membri, ġifri x-xogħol tal ma kienx sejwet faċli. Umbat rajna u koll li ma stajna blebda mod nerġaw infallu. Ma stajniex nerġaw infallu għal darbohra. Għalek, għalina dawn urawna li il-proposta l-antika ma stajniex nerġaw noħduha kifini u nerġaw nużaw lila, ridna n-rinnovawa, ridna approċ ġdid għalek. Sibna u għadna nasbu ek li l-aħjar mod kif nimxu l-qoddim, fil-fat l-unika mod kif nimxu l-qoddim, kienet biex dawn il-proċedimenti għom biċċa biċċa. Nifukaw fuq settur zaħir un-bat nimxu minem, biċċa biċċa. Peress li ħsibna li kien dan kien mod li mmexxu kien ukoll mezz eh, realistiku imma ambizzjuż. Ġifiri, niffukaw fuq drittijiet partikolari xi wieħed jew tnej, imma niffukaw verament fuqhom bekk nibnu xi ħaġa lestu qabel imorru l-biċċa xogħol oħra. Imma sabiex din l strategija stajna nagħmluha iktar soda biex nagħmluha koerenti, naraw li xogħol ikunu wkoll konsistenti, ridna wkoll li niftehmu eh, b'mod iktar sieħu hawnhekk għalhekk ħriġna bl-idea tar-roadmap. Ġifiri, ftehim long term, li ftehim politiku biex naħdmu fuq dan is-suġġett l-istati membri, kienu qablu li x-xogħol tal-Unjoni Ewropea huwa indispensabbli f'dan il-qasam ta' drittijiet proċedurali. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħmel proposti tagħha skont il-suġġetti li nsibu fil-roadmap ġifiri l-affarijiet li kienu jistabu fil-ewwel proposta tal-Kummissjoni, anzi zidna xi ftit ta' idea toħra magħha. U f'din il-roadmap l-istati membri kienu wedu li jagħtuhom priorità dawn il-kwistjonijiet kollha. Għal din l-istrateġija aħna kellna nimbita bħala kollha appoġġjawna l-istati membri. Għalhekk l-ewwel tal-Lulju. Il-Presidenza Svediża preżentat il-roadmap u ftit ġranet wara l-Kummissjoni prezentat il-deċiżjoni qafas eh, kwantu għal eh, dritt tal-interpretazzjoni u traduzzjoni fil dawn il-proċeduri għal anki għal EAW u ftit tal-ġranet wara l-Presidenza Svediża prezentat rezoluzzjoni fuq id-dritt għall-interpretazzjoni u traduzzjoni flimkien ma' miżuri prattiċi ġifri li jimorru jitfit ma' deċiżjoni għafas. Għalhekk dawn id dożoċ dokumenti huma l-ewwel pass. Jitqisu bħala l-ewwel pass f'din il-proċedura pass wara pass. Għal miżuri leġislattivi biċċa biċċa. Nasbu li back business konna valur miżjud f'dan il-qasam għax hemm affarijiet li jridu nsibu f'dokument leġislatit u affarijiet oħra li ma jsibux postom f'dokument bħal dan, jiġifieri jridu jkunu f'strument f'dokument li ma jorboċ. Għalhekk neġu għal palissa li qegħdin niddiskutu dawn u dawn it tlet dokumenti fil-fatt qegħdin eh, mill-working groups marru fi-stadji iktar ola tal-ġerarkija nista' ngħid li x-xogħol tlesta ħafna iktar malajm li konna nimmaġinaw għanna qed naħdmu f'atmosfera kostruttiva u l-istati membri jisom Tid-darba verament jixtiequ li u riżultati tajbin. Ġifir ħafna affarijiet bidlu mill-2007. Aħna wkoll ħdimna flimkien mal konsil tal-Ewropa u matawna opinjonijiet kemm fuq roadmap fuq deċizjoni qafas u anke riżoluzzjoni. U aħna ħafna mill-kummenti suġġermenti tagħhom aċċettajnihom fil-working group. L-idea tagħna t-tama tagħna hija li ir-roadmap tkun adottata? Nista' nitolbok tispiċċa iva mela le? Mela, l-idea tagħna hija li roadmap tiġi adottata fit-23 ta' Ottubru u kemm deċiżjoni qafas u r-reżoluzzjoni ġifri l-ewwel pass jkun hemm qbil politiku dwarhom ukoll fl-istess ġurnata. Minn hemm immorru għal passi li jkun imiss. Lek, grazzi ħafna tal qatu tisimawni mela. Jien nistana bil-ħarqa id debattitu li se jiġi wara. Grazzi ħafna qabel naddu għal komissjoni għal ftit minuti nixtieq insaqsikom ngħidu li l-Parlament Ewropew jiena fim teksu li l-Parlament Ewropew ma ġiex ikkonsultat fuq il roadmap imma l-Kunsil tal-Ewropa iva. Iva, il-Kunsil tal-Ewropa Imma aħna għamilna deċiżjoni għafas biex nikonsultaw dwara fil-Parlament Ewropew skont regoli u trattat. Iva. Ġifiri, fuq il ma' fintom rajtu mal-Konsil tal-Europa u mal-Parlament Ewropej fuq id-deċiżjoni għafas. U xek, Iva. Xtaqt biss nkun ċerta li jina fimt. Mela, naddu biex nisomu l-Kommissjoni fil-qosor għax għandi il-bicċa xogħol li nara li nispiċċaw fil-ħin għalhekk fil-qosor ħafnek jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, jiena prezentazzjoni tiegħi fil-qosor. Imma intom u s-senjura u l-baroness eh, Latford fimkien mal l-presidenza svediza diġa tkellimtu fuq l-affarijiet kolla li jina konsen semmi. Xtaqt biss nejċi zoċ affarijiet għawne. l għennet jina jiena verament sodisfatta il-fat li edha għawnek ma'kom illum. Għax jina jili naħdem għal minn snin fuq dan id-dossier. Kont impenjata ħafna u darba li ġejt nitkellem mal parlament Ewropa u kien fil-2003 meta konna prezentajna minna tal-Kummissjoni ehm, l-Green Paper. U wara l-konsultazzjoni tal-Green Paper konna rajna li kienem ħafna appoċ għal dan ix-xogħol u dan l-appoċ qatt ma marlura, qatt ma D-dajjef minn kulħadd l-NGOs, l-Istati Membri u anki l-Parlament Ewropew ovvjament. Aħna impenjati ħafna biex ikonna common minimum standards għax fil-Komissjoni aħna verament nemlu li din hija indispensabbli biex ikun hemm rikonoxximent reċiproku sabiex wieħed ikun jista' jopera tajjeb. Dan dejjem ġi konfermat eh, ħafna eh, eh, rapporti tal-Università Libre Bruxelles, per eżempju, il-riċerkaturi li eh, anki dawk li jaħdmu fil-settur tal-kriminalità qed jgħidu li rridu ikonna daw tip ta' miżuri, hemm bżonn li nirnexxu għalhekk l-aħħar darba li l-proposta tal-Kummissjoni kellha pakkett ta' drittijiet kien hemm grupp ta' stati membri kienu opponaw għal daw. L-istorja ntom ta' fuqha U dak li kienu għalu hija li ma kienx hemm l-ebda bażi legali biex dan is-sor issir u l-Konvenzjoni Ewropea ma kienx biżejjed, imma l-Konvenzjoni Ewropea tejna imma hija mifhuma u implementata b'mod li varja. Araw il-Qorti Ewropea ta' dritt tal-bniedem li fejn araw li din konvenzjoni tiġi miksura wkoll. Il-konvenzjoni ma tapplikax a situazzjoni speċifika ta' rikonoxximent reċiproku u dan huwa l-pjorta tagħna għalhekk l-approċċ tal-Iżvezja aħna naqblu magħha nafu li l-pakkett tal-miżura miżuri qabel ma kienx se jaħdem u ridna dawn il-proċedimenti inqasmuhom f'biċċiet biċċiet u ħafna aħjar li wieħed jieħu dritt wieħed wara l-ieħor meta wieħed iqabbel pakket li kienu jaqblu mal-approċ ma kellhom problema per eżempju bidrit partikolari u kienu għabbek jiblokkaw il-pakket kollu. Għalhekk inti jekk tieħu l-affarijiet biċċa biċċa dritt wieħed wara liħor hekk eh, ħdimna tajjeb u kif qalet rappreżentanta tal-Presidenza eh, Svediza dan l-atteġġament kien iktar kostruttiv u qegħdin naslu. Miżura A, ġifija id-dritt għall-interpretazzjoni u traduzzjoni hija li wieħed ikun meta jkun hemm bżonn jiġu ċarat l-affarijiet. Il-formulazzjoni forsi hija ftit għallu għattuna l-wording huwa vak, anzi bil-kontra nsibu li hija speċifika meta ikun hemm bżonn jiġifieri għall-interpretazzjoni u traduzzjoni. Fil-proposta insibu eżattament li ma dokument jridu ikunu tradotti. Għalhekk jiena naħseb li l-wording huwa konkret u mhux vak. Mela, nala bil-nejdilkom xumma mal pjanit tal-Kommissjoni. Meta tiġi adottata miżura A, nisperaw li konna eh, bil politiku lejn l-aħħar ta' Ottubru nkunu nistgħu nibdew naħdmu fuq il-miżura B ġifiri l-informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek, l-ittra ta' drittijiet u il-fatt li persuna li eh, tkun ġiet imħarka tkun taf eżatt għal xiex qed tiġi imħarka. Il-miżura ċe jkun hemm ġifri lajnuna legali u anke l-pariri legali id-de hija il-dritt li persuna imħarka jkollha tkun arrestata jkollha biex tikkomunika ma' dinja ta' barra u Sinjura President nara li qed tinkwita mħabba ħin li għaddej, u mbagħad l-aħħar miżura hija l-protezzjoni ta' suspetti li jkunu vulnerabbli. Mela, fast forward issa, kien hemm mistoqsija ta' Sinjura Latford fuq il-proċeduri kriminali u anki l-EAW. Qed nitkellmu fuq id domestic proceedings hawnhekk. Anki ovvjament l-EAW il-istati membri qed jaqblu mod inanimu eh, li eh, hekk għandu jkun għalhekk jiena fiduċjuża li hekk se joħorġu l-affarijiet. Kif nistgħu ninkoraġġixxu l-istati membri biex jagħmlu dawn eh, il-kontrolli fuq l-interpretazzjoni u traduzzjoni. Dit darba għandna approċ ġdid, ġifieri proposta għal biċċa liġi u anki rezoluzzjoni ġifiri għal eh, strument li ma jkunx jorbot u dan tal-aħħar eh, huwa importanti għax f'dawk l li fejn ma qbilniex fej ma kienx possibilità li naqblu biex ikonna liġi, ikun hemm dawn il-regolamenti jew inkella modi ta' kif wieħed jista' jasal anki fuq għajnuna finanzjarja. Pariri u ir Il-rezoluzzjoni fuq prassi tajba hemm ħafna tarif fuq l-akkreditazzjoni, reġistrazzjoni fuq it-taħriġ tal-interpreti. U fuq dan insibu wkoll il-reġistru l-istati membri jridu jaraw li jkun hemm reġistru ta' interpreti kwalifikati u anke li għaddu informazzjoni fuq l-interpreti speċjalment meta stati membri jistu jużaw l-istess lingwa. Ġifiri, meta tibda tintuża din, eh, din bieċa ta' e-justice, meta din tkun għad dispożizzjoni tal-autoriti fl-istati membri, ikollhom aċċess ta' dawn il-reġistri minn pajjiż għall ieħor ġifiri. U bekk naħseb rispondejt għal kulħadd fl-interess biex nsib nżommu mal-ħin jiena issa waqaft. Thank you. Um, and thank you for answering. Grazzi, grazzi tal-li rispondejt għad domandi. Sari kjoġbok tixtieq tirrispondi. Iva, jiena grata ħafna r-assikurazzjoni li tajtuna Nirringrazzja li signora Morgan mill-Kummissjoni. Għandi bżonn nuċċali ġdid għax rajt ħażin artiklu wieħed f'dan l-ambitu u issa e, e, kuntenta li qed nara dan ikopri il-proċeduri kollha e, legali għal daqstant jiena kuntenta ħafna u grata li ikkorriġejtuni fuq dak il-punt Ikolli najt li xartatem problemi bl-approċ eh, step by step li għedin nieħdu. Naraw b'mod partikolari din il-proposta isa tmur kontra kwistjonijiet ta' assistenza legali dwar id-drittijiet eh, ta' persuni li jafu li li għandhom id-dritt li kollhom interpretazzjoni, per eżempju, maħat ma qalilhom, u wkoll persuni vulnerabbli għandi xi domandi eh, dwar eh, persuni vulnerabbli ma tantx jissemmew hawnhekk. Umbagħad fir-rigward tar-roadmap, Grazzi, Signor President, tal-li kjerifikajt dan mal presidenza Svediza li minkejja il-kliem fir-roadmap dwar l ta' kif jaħdem il-Parlament għan xorta mhux qed jikkonsultana. Nixtieq nitlob lill-Presidenza biex tassigura li aħna ikonna kopji tal-opinjonijiet tal-Kunsel tal-Ewropa għaliex dak ikun ferm ta' għajnuna. Xinis suġġeraw li eh, ir-roadmap għandha tiġi inkorporata fil-programm ta' Stokkolma, jiena naħseb li jista' jkun tajjeb dan, però xorta jista' jkun jillimita l-ambizzjonijiet tagħna xi ftit għaliex hemm affarijiet li mhomx qegħdin fir-roadmap u li aħna nixtiequ li jkun hemm fid-drittijiet proċedurali. Ir-roadmap bħalissa għandha e, fit-test li l-Kummissjoni tikkonsidra li tagħmel green paper fuq id-detenzjoni U hemm pereżempju noqqasijiet fuq x'inqas fuq il-Eurobail. Allura, min iġda ċerta? Qed nara il-punt tagħkom li intom titlu iktar fid-dettall eh, bid-deċiżjoni qafas individwali bħala parti mir roadmap qed nara li hemm xi noqqasijiet xi żvantaġġi. Però Iva tajjeb jiena nifhem u nirrikonoxxi li għandna bżonn nibdew minn ximkien u li xi stati membri wkoll ma jistgħux jaraw ċertu problemi li huma ċari. U jekk ma konniex programm komprensiv, kollox ser jieqaf. Kollox se jieqaf rigward ta' drittijiet tad difiża. Nista' ngħidilkom dan mill-kuntatt mal li għandi mal-avukati li jaħdmu f'dan is-settur u li hemm ħafna nuqqasijiet, hemm ħafna każijiet li jemx qed jimxu tajjeb minħabba nuqqasijiet uh, tal-European Arrest Warrant u bħalissa situazzjoni ser tmur iktar allar. Grazzi ħafna il-Kunsill għamel data ta' skadenza jew inkella talab li l-Parlament biex joħroġ l-opinjoni tiegħu sa 17 ta' Diċembru u naħseb li ser impoġġuha fil-minuti ta' dan il-laqat li il-Kunsill ser jagħti rapport tal-Kunsill ta' l-Ewropa lil rapporter. Ser nimxu għal punt li mis skużawni ser kolli nitlaq faxar minuti għallu li li uh, irrit nieħu fidi din il-laqa titilu, ma kontx naf. Ser nadu għal punt 29, ħanimxu fuq il-punt ta' trasferiment ta' proċeduri fi kwistjonijiet kriminali. Is-rapporter ser jiġi sostituita mis-sur Moras. Tixtieq tippreżentanna l-kwistjoni jekk joġbok? Nitlobkom biex tkunu fil-qosor kemm jista' jkun u tamlu sommarju tal-prezentazzjoni. Biex forsi nispiċċaw din il-laqa fil-ħin jew kmieni. Signora Weber, grazzi ħafna. Senżon fil-qosor kemm jista' jkun malajr. Biex nibda bil-proposta tagħna, dwar proċeduri ta' trasferiment fil-proċedimenti kriminali, memx qafas legali fl-Europa, hemm il-konvenzjoni tal-1972 hemm xi proċeduri oħrajn, però memx proċedura tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal proċeduri kriminali. Għaldaqstant din hija inizjattiva li qed tiġi appoġġata minn 16 stat membru u hija xi ħaġa eċċezzjonali. L-idea hija li nikkreaw sistema mm, għafas legali ja komuni għall-istati membri kollha u li iżid l-effiċenza ta' kif namlu daw proċeduri u fl-istess ħin ukoll nipproteġu drittijiet tal-vittmi u anka ta' persuni akkużati. Għal daqstant, qed nippruvaw noħolqu sistema li hija effiċenti iżda fl-istess ħin ikonna xi salvagwardji dik hija prezentazzjoni ferm ta' malajr li tlabni natik. Grazzi ħafna jena nafda li l-Svedizi huma konċiżi ħafna u effiċenti. Ma nafx għaliex il-kriminali internazzjonali jaħdmu fl-imkienu għatma jgħodu jiddiskutu kwistjonijiet tal-lingwa U oh ma jirni xlam jamlu laffajiet ma lajru għahna nħiddu snin twal biex naraw kif ħan iġilduwa. <laughs> Grazzi. Grazzi dik kienet prezentazzjoni vera ta' malajr għatma smajtkom eh, prezentazzjoni sekk qasir. Il-rapporterja ħasra li ma kienieċaw, pero jinsenati zewċ punti fil qosar fil-gwart ta' deċizjoni għafas jridu nirriżolvu l-konflitti ta' deċizjoni bejn l-istati membri fejn persuna, per eżempju, ħart, ser tiġi ta' darbtejn, hija importanti ħafna din il-ħaġa, kwistjoni importanti. Hija wkoll ħażina ħafna lill-Parlament, ħażin ħafna l-Parlament kellu jaħdem. Darbtejn fuq żewġ affarijiet simili ivvutajna fuq ir-rapport Weber dal-għodu u il-proposta l-ġdida isa hija simili ħafna fir tal-ambitu tal ambitu Allura naħseb li aħjar il-Kummissjoni forsi tispjega naqra aħjar kif ser tmexxi b'din il-leġiżlazzjoni. E, Sinra Ves għat li li ser taħdem ma' xedow rapporters l-oħra biex jissolvi dawn il-problemi. Grazzi ħafna il-kollega fuq wara jishtiq jitkellem. Skużani ma nafx mistax naqra x'ismek. Xtaqt najt xi kommenti minna ħatijaj dwar dan il-proġett. L-ewwel najt jiena naħseb li huwa proġett interessanti ħafna x'bażikament iż ta' reati transkonfinali ħaj wassalna biex ikollna regolamentazzjoni li tippermetta illi fil-fatt eh, nindirizzaw mod partikolari. Aħna nabżon ta' strument illi jippermetti illi jkun hemm il persekuzzjoni legali li ma ssirx biss f'pajjiż partikolari, speċjalment meta dan qed isir dejjem u dejjem aktar frekwenza f'ħafna palizi. Però xtaqt ngħid ukoll lill-Kunsill nirringrazzjom tal-proġett tiegħu m'għandna tliet kommenti. L-ewwel nett jiena napprezza illi Però li qed tagħmlu però mwis ambigwità fil-proċedament. Vera li mista tkun ta' suġġett legali imma ħafna pajjiżi illi interessati f'dan is-suġġett. Isu ktar għandna lingwaġġ ta' konvenju u issu qed jipprova e, ma nix terminoloġi li qed tobbliga lil pajjiż li qed jirċievi t-talba biex jindirizza id-domanda issa dak li jkun qed ehm, tħeġġu biex jagħmel hekk imma mhux tobbligah, bad tkun hemm l-iskadenzi wkoll mhux hekk f'artiklu 13 anzi meta inti titkellmu dwar il-pajjiż li qed jirċievi t-talba u li jrid imbagħad iwieġeb lill pajjiż l-oħor li qed jitlobha sabiex jisseta il proċess ta' dan eh, f'pajjiżu ta' dan ir-reat li sar bejn żewġ pajjiżi. Dan irid iwieġeb jiġifier pajjiż li irċiva talba ma mbagħad m'għandni skadenza f'kemm f'liema perjodu ta' żmien irid iwieġeb. U mbagħad eh, qasam għandna raġunijiet pereżempju għalfejn pajjiż ma jaċċettax Hemm raġunijiet biżibilju ta' raġunijiet għalfejn pajjiż għandu jevita illi jagħmel dan u ma nafx għalfejn eh, il sistema għandha tintuża b'dan il-mod mat negattiv fil- il-pajizi ħafna drabi jaħasmu b'mod sovran, sewa jgħidu Dana tija jina minni xħan tiħil ħad dan l-informazzjoni u dekka maħatajn l ħad kumbat. Meta għandek il pajiz il-għat jirċivi li qed jiġi fit-talba ta' pajjiż ieħor biex ikun hemm trasferiment ta' dan il-proċess jekk dana jirrifjuta x'jiġri m'għandna xejn minn dan imbagħad għandna wkoll ir-referent tal-awtoritajiet mhux legali. U jina nishtiq nkun naf eżattament dwar xiex qegħdin nitkellmu għax hawnhekk għandna awtoritajiet li mhumiex omoġeni bejn il-pajjiżi kollha. Mela pajjiż għandu awtoritajiet li mhumiex legali, allura l-imħalfin ta' pajjiżi ieħor jaf li ma jafdawx l-informazzjoni li jagħtu daw l-organizzazzjonijiet. Grazzi ġifiri ta' xogħol li għamiltu, ovvjament il-qoddim dejjem il-possibilità li aħna resqu għamendi sabiex dejjem nibqgħu nipperfezzjona da' dokument. Mrs. Samarian, who's... Etnara li għaw is-Sinjora Samarian mill-Komissjoni tixtieq titkellem fil-qosor bħal kulħadd jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura President fil-qosor ħafna fisem il-Kummissjoni. Mm, minħabba li din hija inizjattiva tal-Istati Membri nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tappoġġa l-Istati eh, l-inizjattiva għaliex din hija parti mill-leġiżlazzjoni li hija nieqsa fil-qafas Ewropew fir rigward ta' eh, kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Aħna nappoġġaw di, din il-proposta jekk ikollha valori miżjud u nixtieq nenfasizza dan. U kif in il-proposta bħalissa hemm valur miżjud għaliex dan se jikkrea uh, eh, affarijiet ta' benefiċċju għall-istati membri bħalissa hemm sittax il-pajjiż li qed eh, japplika l-konvenzjoni Eh, allura naħseb li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nenfasizza li l-Kummissjoni Ewropea mill-Binnet qalet li rridu regoli speċifiċi u għandna bżonn ta' data ta' skadenza. Aħna enfasizzajna dan bosta drabi ma' ħafna stati membri u irnexxielna nibdlu it-test ta' artiklu 13 għal daqstant il-test kif inu bħalissa jipprovdi mhux biss għal data ta' skazenza speċifika iżda wkoll li l-autorità ser tagħti data ta' skadenza li l-autorità l-oħra. Ġifieri din hija xi ħaġa ta' valur miżjud diġà għaliex s'issa biċ-ċar uh, il-dewmien fil-ħin huwa vera problema. Allura aħna nippruvaw u qegħdin nappoġġaw din il-proposta dejjem jekk ikun hemm valur miżjud. U palissa qed inħossu li s'issa qatt hemm valur miżjud. Nispera li din ma tiġix eh, il-valur tagħha ma jibdix jonqos iktar tajt u iktar meħad żmien. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport kien data ta' skadenza għal Parlament Ewropew biex joħroġ l-opinjoni tiegħu sa' 17 ta' Diċembru u mm, naf li Sinjura Benova hija rapporter kif minħabba li jena qed eh, nieħu post iċ-ċar liħor u ħajkolli nitlaq issa. Ser nieħdu l-iktar membru anzjan li huwa s-sur Djung biex jieħod li posti jekk jogħġbok. Tista' tuħad li posti?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 Signora Sur President, ser nerġa' nitkellem jien il-ġdid, se nżomm fil-qosor. Mhux se fil-qosor daqs qabel, però nixtieq ngħidilkom li din kienet inizjattiva li ttiedet minn numru ta' stati membri f'dan il-każ 11 stat membru u l-inizjattiva ttieħdet għabbazi ta' evalwazzjoni li fir rigward tan netwerk tal-prevenzjoni tal-kriminalità. tal prevenzjoni tal kriminalità li identifika xi eh, dufija li għandu dan il-network bħalissa u aħna id-deċidejna dan flimkien ma' numru ta' stati membri biex nieħdu l-inizjattiva u nipruvaw intejbuh, nirranġaw u nipruvaw insaħħu Insaħħuħ biex dan ikun jistaħdem aħjar. Malaj kem jista' jkun. il puntatlu għal-proposta huwa li nifukaw fuq tlet punti. L-ewwel nenfasizzaw iktar fuq ir wol tal-Istati Membri fih dan in-network, dan huwa network għall-Istati Membri, u allura huwa ċar li l-kontributi tal-Istati Membri u l-board tan-network jista' jissaħħa. It-tieni punt tal-proposta. Li nifukaw fuq eh, ix-xogħol tal-ECP fejn ix-xogħol f'dan il-qasam jista' jagħti valur miżjud fuq livell Ewropew. Allura kien hemm eh, tisħiħ fuq xiex għandu jiffoka l-UPN. Tilet punt u għal nipruvaw nsibu soluzzjoni għas sekretarjat li ġi identifikat din l-evalwazzjoni bħala nuqqas fis-sistema għal daqstan dawn it-tlet elementi huma t-tlet idea ċentrali eh, f'din il-proposta li bħalissa qegħdin jiġu diskussi fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill. Grazzi ħafna se ser ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Jekk jogħġbok tina preżentazzjoni qasira. Grazzi, Sur President, Iva, il-Kommissjoni if-finalizzat is-sena l-oħra evalwazzjoni tan-network u kif qalet il-Presidenza Svediża bħala riżultat għandna rapport komprensiv, uh, rekomendazzjonijiet konkreti. Aħna kuntenti ħafna li numru ta' dawn il rekomendazzjonijiet huma fil-fatt riflessi fil-proposta tal-Presidenza u tal-Istati membri. Però irrid ngħid li il pożizzjoni finali tal-Kommissjoni trid tiġi adottata mill-kulleġġ tal-Kummissarju dan se jsir f'Ottubru. Però nistgħu ngħidu minn issa li jekk din tiġi adottata mill-Kummissjoni, probablement ser tkun favur ta' fondi għan network permezz ta' public procurement, kontrat ta' public procurement u diġa riservejna 900.000 euro li hija żieda sostanzjali minn dak li allokajna fil-passat għan network. jekk ikun hemm konsensus mill-Istati membri fuq it-test, allura il-Kummissjoni ser taħdem għal kemm jista' jkun u tagħmel eh, l-arranġamenti neċessarji biex tippermetti li l-proġetti jiġu sottomessi permezz ta' ftehim ta' grant. Jiena nixtieq ukoll nenfasizza li m'għandna l-ebda ta' problemi fundamentali eh, legali jew budgetari f'rigward ta' test li qed jiġi diskuss fil-Kunsill. Grazzi ħafna tal-li domt fil-żamiet fil-qosor u tal-li konċara. Issa ser naddi il-kelma li Sinjura Alfano, il-rapporter. Grazie ħafna. Sur President, nirixtieq ringrazzja l-Kummissjoni u l-Presidenza. Jiena għat nisma il-presidenza u anki l-komissjoni, l-presidenza għalet li ma rridu ntiru natu iktar importanza vizibilita l-istati membri, n-nejnu għam l-dam l-istati membri u nsibu soluzjoni għabba segretarjat. Il-komissjoni għalet li memx, mem lebda problema kem legali u kem ta, ta flus. Imma, mod oġġettiv ma ma smajċ li hemm problemi, hemm punti, punti dajfa jew le. Issa, minn dokumentazzjoni li kellin li jekk din hija risposta Ewropea għal mod kif għanet nikumbattu l-kriminalità, mela, ir risposta mhux biżejjed jekk se nagħmlu hekk biss. Imma minn barra wieħed jista' jimmaġina u dan ikun xi ħaġa veru ħażina li l-istruttura edha emmek eh, il-bidġet titron fuq il-flus irridu niġġistifikaw kif qed nitnefqu l-flejjes. Għalija, bżon li l-affarijiet jimxu sowa, ġifiri biex jimxu sowa tkun hemm segretarijat, irtu kun hemm ukoll persuna tagħmel ir-riċerka u xi ħadd mill-kummissjoni. U sabiex wieħed ikun jista' jagħti għadeja biex jevita il-kriminalità dan mhux biżejjed jeżisti wkoll forum imma dal ta' biss fl-2005 mbagħad ma ġara xejn minn dik iżmillaw. Għandi impressjoni iktar ħażina minn min diljet nikem diskurajtilkom u għali il-fat li nevitaw kriminalità jisu huwa kunċett li huwa sekundarju meta wieħed jitkellem fuq il-mod ta' kif niġġieldu terrorizmu pereżempju, jien ma rridx ngħid li ħaġa aktar importanti mill-oħra u nagħmel ċertu kategoriji, imma rridu nifmu eżattament l-importanza tal-kriminalità u l-kriminalità organizzata. Aħna nafu li meta nitkellmu per eżempju fuq il-terrorizmu u l-fat li kollu il-kuntatti fl-istati membri, imma il-kriminalità organizzata infirxet f'ħafna mhux biss fil-istati membri ma anke l-istituzzjonijiet tagħhom. Per eżempju dal-ħodu bejna nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, imma niftakar per eżempju li meta kont qed nitkellmu nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, nistgħux ma naħsbux f'dan it-traffikar tal-persuni. Dan huwa jiforma parti mill-kriminalità organizzata. It-traffikar ta' droga mhux ukoll f'dejn il-kriminalità organizzata il-fatt li jkun hemm ħasin tal-flus. Dawn il-problemi kollha jekk nagħmluhom flimkien x'qiegħed ikun responsabbli mhux il-kriminalità organizzata, allura aħna kif tani nirrispondu għal dan? x'qed namlu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 il-finanzjament mhux qatt ma kienx ċar dejjem ġi diskuss irrid inkun naf jiena kif il-Kummissjoni u l-Kunsill se jsibu tartu dawn il-problemi anki jekk jirrispetta regolamenti tal-finanzjamenti. Il-Kunsill għandu ukoll jixti li ħalli fidejn eh, jagħmel outsourcing ta' din il-network l-manager tagħha, rid inkun naf eżattament xi tfisser. U aħna ġejna mitlubin li niftħu wkoll eh, niftħu u nwessaw l-ambitu u nishtiq nkun naf eżattament għaliex. U rrid nkun naf ukoll għaliex ix-xogħol ta' din in-netwerk tibqa' sigrita. X'għamlet din in-netwerk? Iċifiri, qed naraw li kważi inutli li qed li teżisti. Jekk aħna rridu eh, ikonna network biss għal-nom, allura għal xejn nomlu dan kollu. Grazzi. Thank you very much. And now give the floor to uh, Ms. Monica Makove. Thank you. Uh, I'm the shadow rapporteur. Jena xedaw rapporter tal-IPP fuq dan ġifirina kontenta ħafna li għetna demma konsil il-Komissjoni Senjura Alfano. Nishtiq namela ċara illi fl-opinjoni tiegħi din id-deċiżjoni ma titkinx ma prevenzjoni tar-reati f'każijiet konkreti. U żana f'termini ta' prevenzjoni ġenerali għandhom mistoqsija li l konsilju Kommissjoni x'inhu l-valur miżjud u għalfejn taħsbu li din id-darba ħataħdem taħdem għax qabel ma ħadmitx jiena ma taqrajtu dan. Dejli li kien dajef ħafna. Uh, Miss Asa Weber, please. Thank you very much. Mm, maybe I'll start from... So, so, uh, ħanibda mill-axar mela. U nibda bil-imieġ, imieġa bl-ħar mistoqsija fi ħata ħda nissa dal proċess kollu li konna diskussjoni fuq x'tagħmel li UCPN naħseb li din kienet ħaġa tajba għall istati membri biex jerġgħu jiddiskutu fuq xi għandu jiffoka dan il-netwerk u kif għandna naħdmu. Issa jekk sejn jaħdem darba jew le, dak issa ma sax ngħidu ħaħna ma jkunu utli li l-istati membri jiddiskutu li CPN u x'għandu jkun qed jagħmel. Ottimisti għalhekk li kollna impatt pożittiv li toħroġ minn din id-deċiżjoni. Rigward is-sekretezza Jiena jkolli nammetti li ma nifimx eżattament x'nil Network ja network mhux sigriet dan għandek stati membri u eh, ovvjament ikollhom rappreżentanti komunikazzjoni ma' rappreżentanti oħra illi jippreżentaw, jirrappreżent, ix-xogħol jirrappreżentaw l-pajjiżhom, wara kif ikun jista' jikkomunikaw aħjar għamel in-netwerk. U bħak nkun għadin nirrevedu deċiżjoni tal-Kunsill fuq in-netwerk u dinha tkun ħaġa tajba u iġib iktar trasparenza x-xogħol tan-netwerk nittama li dana tefaxxi dawl fuq li samlu fuq ix Kommissjoni issa. Grazie President. Ħan foka fuq il-mistoqsijiet ta' rapporter li għandhom xaqsmu mal-finanzjar minna ta' kommissjoni aħna allokajna 180.000 euro biex jaħdem dan il retwork u l-organizzazzjoni għall-konferenza tal-aqwa prassi u l-kompetizzjoni fuq il-prevenzjoni tal-reati. Daw iż-żewġ punti kellhom jagħtu aktar viżibilità lin-netwerk. Fir-rigward tal-budget għal 2010 aħna lokajna fil programm dwali tagħna li samet tal-fawro il-programm ta' ħidma annwali għat li tiġi adottat dana u ambassarat bissa ta' Ottubru u dan għall-lokajni taħt ix-xiri pubbliku ma rix noqgħod nidħol li tekniċi u legali, però forsi l-iktar ħaġa importanti ta' dan il-mod biex nifinanzjaw il-network li l-attivitajiet tan-network ikunu finanzjati kompletament mill-fondi Ewropej u għalhekk l-istati membri ma jkollhomx ikunu ma jkollhomx jagħtu kofinanzjament. Il-Kummissjoni tibqa' formalment responsabbli mis-sekretarjat imma aħna ħana outsourcjawhom daw sabiex insaħħuhom. Bħalissa na persuna part-time bħala sekretarjat fil komissjoni imma kikolna l-outsourcing aħna nistaw nżommu l-istaff għax tlieta jew erba' membri. Dokument preżenti jiprovdi għal otijiet u ħajkonna bżon nsibu arranġament tal-kofinanzjar un bat tal-network għal xogħol minnħata tal-komunità qatt ma tista' skopri l-ispess 100% u laqas ma jibqa' jkun hemm rabta amministrattiva bejn il kommissjoni u s-Sekretarjat tal-network u dana huwa konformi mal-regoli interni tal-Kummissjoni ħatkun osservatur fil-Kumitat Eżekuttiv tal-EUCPN, ġifir il-Kummissjoni mista tipparteċipa fil-diskussjoni dwar il-finanzjar u l-organizzazzjoni tal-netwerk biex ma jkunx hemm konflitt ta' interess imma tkun tista' tikkontribwixxi fis-sustanza dwar l-inizjattiva tal-prevenzjoni tar-reati. Grazzi. I don't know if the uh, rapporteur wants to come back. Uh, Il-rapporter jishtiq jitkellem fil-rigward relazzjoni għal konsil Iva, senżon fil-qosor ħafna. Un po' più specifiche rispetto alle domande, per me non è un problema. Sen, zon fil-qosor, din miex problema ta' network, jisda li jem xie fil-network, hija differenti ħafna. Jista' jkun li tliet persuni jistgħu jagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni u jipprevjenu l-kriminalità fuq livell Ewropew naħseb li dan mhux biżejjed, mhux aċċettabbli. Jiena qed nimmaġna anke minħabba l-esperjenza tiegħi li struttura ta' dan it-tip trid tistimola l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi membri permess tal-istruttura tagħhom. mbagħad mill-informazzjoni kollha li jkun hemm ħabba eh, tiftix ta' informazzjoni li ssir dawn jridu jidħlu fin-netwerk tal-Kummissjoni, tal-Parlamentu, tal-Kunsill u f'dan il b'dan il-mod imma mhux qed isir kif jista' jkun tliet persuni jagħmlu monitoraġġ ta' ta' dan it-tip ta' sistema daqse kbira. Għal stant hemm riskju kbir li din ser tkun ineffiċenti u mhux se niprevjenu li ssir din il-kriminalità. Nixtieq ukoll nenfasizza li hemm bżonn li nżidu din it-tip ta' prevenzjoni għal kriminalità organizzata li ovvjament tolqot 27 stat, stat membru u mhuwiex biżejjed li jsir minn sekretarjat li jista' ikun li kollu erba minn nies. Għax palissa wieħed u nofs nistgħu ngħidu. Din hija problema ta' kif irridu nibdlu dan il-network u mhux biss intejbuha iżda nagħmluha taħdem ta' vera. U veru li hemm minn eh, is-sajt fuq l-internet rajtu jiena, però il-network għadha ma taċ riżultati tal-attività tagħha lill-Parlament. Grazzi ħafna. Jena qed nistenna bil-ħarqa e, id-diskussjoni xina xedaw rapporter kol. Hemm bżonn il-Parlament ikun e, konvint mill-effettività mill-bżonn ta' dan il-netwerk. Jekk mawx e, iktar kellima, memx deadline, le, memx data ta' skadenza sissa fuq dan. Allura issa nistgħu nispiċċaw dan il-punt u minħabba l-fatt li l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-tibdil tal-pagamenti għall-istaff tal-Europol ġi post-post nistaw namlu naddu għal-EOB, pero memx EOB zal-ura ser nalqu il-laqatana. Grazzi.